mhux ħajkun biżejjed u llum naraw li għandna li jista' jkollna l-istess problema s-sena d-dieħla. Il-votazzjoni se sseħħ għada. Id-dibattit għanz issa il-punt li mis fuq l-aġenda huwa dibattitu konġunt dwar il-pakkett tal-ajruporti. Dan id-dibattitu konġunt ikopri tlet rapporti. il rapporti rapport mill-Artur Zasada, il-servizzi ta' ground handling fl-aeroporti tal-Unjoni, it-tieni rapport u għala allokazzjoni ta' slots fl-aeroporti tal-Unjoni Ewropea u relatur u John Maria Uġijas u t-tilat rapport u missur il-Hightfried u it titlu tiegħu huwa l-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju f'ajruporti tal-Unjoni. L-ewwel nagħti l-kelma lir-relaturi is-sur Zasada l-ewwel għal erba' minuti. Sur President, Commissario, Aziz kollegi, nixtieq fil-bidu Nirringrazzja l-kollegi Shadow Rapporteurs tiegħi għallaqat twal li kellna flimkien fihom iddiskutejna ħdimna flimkien uħriġna b'kompromessi. Illum qegħdin f'xifer jew ftarf il-votazzjoni fuq dan ir-rapport dwar servizzi ta' ground handling fl-aeroporti lan ewlieni mhux li nilliberalizzaw is-settur, l-għan ewlieni huwa li nħejju il settur Ewropew tal-ground handling tas-servizzi tal-ground handling għal livell tajjeb ta' kompetitività fuq settur dinji. Niftakru kemm kien diffiċi marru lura id-dar sentejn ilu, fil-miliet ta' sentejn ilu. Ħafna minna weħlu fl-aeroportu dan minħabba li ma kienx hemm mhux ma kienx hemm biżejjed eh, prodotti għal de-icing. Dan minħabba illi l-kumpaniji fl-aeroporti ma kienux imħejja biżejjed tal-kondizzjonijiet tax-xitwa. Għall-ewwel darba fil-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea rridu nintroduċu standards minimi fis-servizzi tal-ground handling fl-aeroporti u dan jinkludi l-ammont minimu ta' prodotti għal di icing fl-aeroporti sabiex situazzjoniet bħal dak li kellna sentejn ma nerġawx jiġru. Aħna il kol kena l-esperienza xi darba jew oħra li kena nistennew xi nofsija sabiex nagħmlu check-in u jew nkella minna ħafna ħin nistennew l-bagalja tiġi meta naslu fid-destinazzjoni tagħna x'kultant anke l-bagalja tintilef. Sitwazzjonijiet bħal dawn irridu illi innaqsuhom u jkollna standard minimu. Grazzi għal dan il-rapport, il-proposta regolament, jista' jkun hemm iktar liberalizzazzjoni li jkun hemm kumpanija Franċiża pereżempju toffri servizz fil-aeroport fil-Ġermanja. L-aeroporti jażlu l-kumpanija ta' ground handling li tkun attiva fl-aeroport tagħhom. Sfortunatament, l-argument dwar dan ir-rapport ħaf iffoka wis fuq li fuq jekk imsejħ liberalizzazzjoni ta' dan is-settur. Mhux ħansejjaħ li ma seħħlux liberalizzazzjoni, sejħlu li tiftaħ b'mod kawt is-suq. ħato tejdila liberalizzazzjoni ħat aħna nagħmlu proposta biss li nżidu kumpanija waħda oħra fil-ajruporti. f'aeroporti oħrajn din mhix kwistjoni għax ikollok mhux biss kumpanija waħda u tnejn iżda saħan sitra tminja. Smajt argumenti li ħajkun hemm inqas sigurtà u inqas kwalità fis-servizz Dan mhux minnu aħna se ninkludu eh, standards minimi li rridu bil forsi intlaħqu minn dawn il-kumpaniji tal-ground handling jekk dawn il-kumpaniji ma lħuqux dawn l-standards minimi l-istati membri fuq talba tal-aeroporti se jkunu jistgħu jagħmlu sanzjonijiet fuq dawn il-kumpanija u jagħmlu penali finanzjarji. Punt ieħor, eh, deteriorazzjoni tal-kwalità fis-servizz dan mhux minnu lanqas. il ħaddiema jisajkolok per eżempju kwistjoni tal-ħaddiema illi jitilfu tal-kumpaniji li jitilfu it-tender ehm, jitilfu t-talba. Dan mux ehm, ħajħalli effett. Fl-1996 rejna kem il-11 il-skala ta' 11 skala ta' kwalità. ma jistax ikun hemm inqas minn żewġ operaturi fil ta' kwalunkwe servizz fl-ajruport. Sinjuri, aħna ma nixtiequx li jkun hemm kumpanija waħda biss li żżomm il-monopolju tagħha fl-aeroporti. Nixtiekom li tieħdu perspettiva iktar wiesa tal-miljuni ta' passiġġieri li jużaw l-aeroporti kull sena, l-aeroport Ewropew kull sena. Issa sur Ugjas ferba minuti. Presidente, Commissario Callas, onorevoli. Grazie, Sur President, Commissario Callas, kollegi. Mela, d-dispożizzjonijiet tekniċi jgħidulna li il-traffiku aer, tal-ajru sal-2030 ħajr doppja li l-Europa mux ħatkun tista tiffaċċa id-domanda li ħad inħoloq minħabba l-kapacita limitata tal-aeroporti. Din hija sfida tal-kapaċità li ssir f'kuntest ta' kompetizzjoni miżjuda fil-dinja tal-avjazzjoni fejn il-tkabbir mm, tal-ġar blajru ħa jizdit anka minħabba kompetizzjoni miċ ċina l-vant nofsani, eccetera, lek l-Europa qed tirriskja li ħad titlef eh, parti importanti ta' taqsima aeronautika minħabba l kapacità naqsa tal-aeroporti. U għacċar l-istituzzjonijiet Ewropej, il-Parlament u Komissjoni qabel kollox u dim dan ix-xenarju jridu jagħtu tweġibit konkreti jridu jużaw b'mod aktar effiċenti il-kapaċitajiet li jeżistu u fejn hu possibbli inżidu biex ikunu nistgħu wieġbu għad-domanda dejjem qiegħda tiżdied ta' servizzi ta' trasport iżda aħna nafu li riżorsi ekonomiċi huma limitati u id-disponibilità ta' territorju u hija prezzjuża meta naħsbu pereżempju li konna runways ġodda jew aeroporti ġodda għalhekk iridu naħsbu dwar l-allokazzjoni tal-slots u din hija f'dan il-kuntest risposta konkreta nistgħu nagħtu aħna nistgħu ngħidu li slot hija bħal eh, taħbit tal-qalb li jirregolaw l-organizmu. Issa dak li huwa il-proġett jew anzi la abbozz li ġi aċċettat is-sena li għaddiet jew ġlulju li għadda mill-Kummissjoni e, għandu regola ta' 80 u jqassam il-mod ta' kif jintużaw dawn il-faxxex orari. Il-tekst għandu xi ħaġa ġdida kompletament, ġifieri l-possibilità li wieħed imur e, b'mod leġittimu għal e, suq sekondarju tal-faxxi orari, ġifieri li jkun hemm skambju ta' slots anke b'kumpess finanzjarju. Din hija miżura li tippermetti li tippermetti lil kumpanijiet tal-ajru li kunu jistaw jadattaw il-programmar tagħhom. dan l-iskambji ridu jsiru taħt il supervizjoni stretta tal-koordinaturi tal-ajruporti sa fej sa meta il-proċedura tal-twaqif jew inkella xiri ta' ta' faxxa ta' orarja tisir bliżjed l-ikbar trasparenza. Aħna lek rajna li tkun ħaġa utli li naraw li kunem il-publikazzjoni tal-flussi li ġejjin mill-xiri u l-beħ ta' dawn is-slots u dan fiħdan ta' rapport annwal li għandu jisir mill-koordinatur. U dejjem referenza għas suq sekundarju, aħna t-naraw li parti mill-flus li jitħlu minn dawn il-ċedimenti ta' slots irrid imur fil-ġofont li huwa maħsub biex kompli jgħin l-iżvilupp tal-strutturali tal-ajruport kif ukoll lotja ta' servizzi. Sabiex inkunu nistgħu niggarantixxu kompetittività leali bejn l-operaturi, għana qegħdin naħsbu li jkollna garanzija tal-indipendenza sħiħa tar-rwol tal-koordinaturi tal-ajruporti għax dawn huma il-figura ċentrali fiħdan il-tqassim il tal-slots u dan skont eh, raġunijiet imparzjali li ma jagħmlux diskriminazzjoni u li huma trasparenti. Għalhekk it-tekst jagħtihom indipendenza sħiħa kemm għal dak li huwa l-finanzjar sabiex ikunu eh, indipendenti mill-linji aeri u il-ġestituri tal-aeroporti kif ukoll minn perspettiva operattiva za fl-istess ħin eh, imponi lilhom li jagħmlu dan ir-rapport annwali li juri b'mod trasparenti kif it jiġu allokat l-slots. Element ieħor innovattiv ġej mill predispożizzjoni ta' reġim ta' sanzjonijiet li anke jekk titħalla fidejn il-Stati membri xorta waħda hija disciplina preċiża. Hemm qatt fadal xi eh, elementi oħra li jena nħoss li jistgħu jittejbu u l-ewwel net fuq il-ġbir ta' ċertu emendi l-ewwel net għal nerġgħu indaħlu il-konsekutività il konsekuttività il konsekutività li kienet maħsuba fit-tekst oriġinali u t-tini net biex niprevedu eh, il-bazi il legali ta' slots. U din hija ħaġa li qed tingħad b'mod ċari ġifieri li dawk il-persuni interessati għall allokazzjonijiet tal-slots huma kollha E, setturi ġifieri li huma ċittadini importanti li niftakru dan. Imma wkoll dawk li għamlu ġestjoni tal ajruportu tal-linja tal-ajru. Jiena nixtieq nirringrazzja dawk kollha e, li parteċipaw fit-tfassil ta' dan ir-rapport u fl-imkien mal-Kummissjoni taw kontribuzzjoni għat-fasil ta' dan il tekst Kusunum Köszönöm szépen, most Leifrid Györg kavet következik. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Kommissar. Die Ausgangslage... Onorevoli Lechtfried, grazie ħafna, eh, Sur President, Kommissarju, imputat lu għal dan il-rapport u dan li ġej. Kienem suspett bażiku li miżuri fl-Ewropa sabiex inwaqfu l-istorbju hija xi ħaġa li qed tiġi trattata b'mod inkonsistenti u għalhekk il-Kummissjoni ddeċidiet li għandha bżonn tagħmel proposta sabiex tbiddel is-sitwazzjoni. Fil-fatt sabiex tbiddel sitwazzjoni ħalli twassal għal approċċ aktar konsistenti u dawk li ħajkollhom ipoġġu il-fiduċja tagħhom f'din dawn il-miżuri għaliex ibatu minħabna l-istorbju u mbagħad hemm oħrajn ukoll li jridu jafdaw dawn il-liġijiet għaliex huma involuti fil-qasam u dawn għandhom jiġu protetti b'xi mod jew ieħor. Jiena naħseb li l-idea bażika wara din il-liġi jisa tagħmel sens. Aħna għandna sitwazzjoni fejn, fl-opinjoni tiegħi, il-problema tal-istorbju li ġej mill-ajruplani Iza qed tiżdied f'żoni urbani fl-Unjoni Ewropea, għalhekk il-Kummissjoni ħasset li kellha bżonn eh, ta' ġixxi. Hemm ħaġa waħda li dan ir-rapport ma jistax u m'għandux jagħmel fuq din il-liġi, m'għandux jistabilixxi eh, livelli minimi għal livelli tal-istorbju mandux xajt x'għandhom jippretendu il ċittadini Ewropea għal dak li huwa l-istorbju. Għandu jitratta biss il-modi ta' kif dawn il-liġijiet fuq l-istorbju għandhom jiġu adottati u dan nistgħu nippruvaw nagħmluh permezz ta' approċċ bilanċat li l-ICAO għanda. Issa, jekk din mish ħaġa effiċenti u effettiva, E, jista' jkollna mezzi aktar b'saħħithom, jiġifieri pereżempju eżempju hemm projbizzjonijiet fuq it titirit partikolarment bil-lejl. Issa, il-problema, il problema aktar fid dettalli li eh, kellna x'naqsmu magħhom f'dan ir-rapport huma l-aktar tlita. L-ewwel Kif jistaw dawk ehm, l-ajruplani li kważi ma jlaslux għal eh, rekwiziti, kif jistaw jitwaqfu bil-mod il-mod? Aħna sibna kważi soluzzjoni li konna din il-fazi ta' tranzizjoni li mm, jitwaqfu bil-mod il-mod sabiex eh, dawk l-ajruplani li jamlu inqas storbju jibdew jintużaw minn flok dawk li jamlu ħafna storbju. Issa, il-Kummissjoni x'tista' tagħmel mingħajr ma tinvolvi il-Parlament Ewropew bħala koleġislatur. Aħna hekk ma qbilniex kompletament mal-Kummissjoni fuq dan il-punt. Iżda dak li aħna deċidejna fil-kumitat u aħna nistamaw l-ħan id-deċidu anka fil-plenarja, e kif ikun hemm kwistjonijiet politiċi ġifiri kwistjonijiet ta' natura politika li rridu jiġu deċiżi, hemmhekk il-Parlament Ewropew li jirrappreżenta iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandu jiddeċidi u u mux il-Kummissjoni permess tal-atti dek delegati, iżda meta huma affarijiet tekniċi imbattiva l-Kummissjoni tista' tuża l-atti delegati. It-tielet kwistjoni li kienet liżjed kwistjoni diffiċli wieħed isolvija kienet din. Il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet il-leġiżlazzjoni mod oriġinarjament u kella l-intenzjoni li tippermetti lill-Kummissjoni li tbiddel il-livelli minimi li huma ifissati mill-istati membri. Jena naħseb hawnhekk hawn problema, jena naħseb li l-istati membri jinsabu f'pożizzjoni tajba biex jiddeċidu jekk il-miżuri ta' tafija tal-istorbju jew ta' ħarsim mill-istorbju huma neċessarji jew le. U l-fatt li l-Kummissjoni kellha l-possibilità li taġixxi u li fil-fatt tista' tasal li it-tella ċertu pajjiżi l-qorti u tiftaħ proċedura ta' ksur jekk huma ma jaħdmux skont il li tiġi adottata fuq livell ta' Unjoni Ewropea, jiena naħseb li issa nistgħu nsibu soluzzjoni fejn sitwazzjoni fejn nistgħu naġixxu b'mod aħjar nikupraw aħjar mal-awtoritajiet lokali u naslu għal soluzzjoni aħjar. Għalhekk, Sinjuri President, jekk tippermetuni ngħid xi ħaġa fuq livell personali u biex nagħlaq anke l-kummenti tiegħi, Meta aħna nadottaw Meta anzi, meta ħadd ix-xogħol li nfassal dan ir-rapport jaħseb li deħat tkun biċċa xogħol diffiċli u mhux impossibbli, imma jinkelli l-unur u l-pjaċir li naħdem flimkien ma' kollegi li huma impinjati bisħieħ li kienu serji ħafna fil-ħidma tagħhom miegħi u jiena verament nixtieq nirringrazzjahom minn qalbi. Mod partikolari nixtieq nirringrazzja l-istaff Eh, fil-rapport tiegħi fl-uffiċċju tiegħi li huma responsabbli għal dan. U mingħajr il-ħidma tajba ħafna minnaħa tagħhom jien ma kienx jirnexxi nikseb dan il riżultat Grazzi. Ix mhux tistela kierema. Grazzi issa. Nixtieq nitlob lill kummissarju Kallas sabiex eh, jgħidilna xasib il kommissjoni Ladies and gentlemen, I would like to remind why the Commission presented the so-called airport package. Jiena nixtieq infakkarkom għalfejn il-Kummissjoni deċidiet li tadotta dan jew tfassal dan ir-rapport Diċembru tas-sena li għaddiet. U dejjem diffiċli aktar li nibnu eh, aeroporti eh, ġodda, runways ġodda li nestendu l-aeroporti fl-Ewropa illum. Fl-istess ħin, l-spazju tal-ajru Ewropew huwa hemm saturazzjoni u l-konġestjoni tista' tfisser dewmien fil-netwerk kollha sal-2030 għalhekk il-Kummissjoni proponiet li nagħmlu xi ftit tibdil żgħir fir-regolamenti eżistenti dwar is-servizzi tal-ajruporti sabiex nassiguraw li nużaw mod aħjar kapaċitajiet tal-ajruporti. Ħanibda bil-ground handling Jena nishtiq nirigrazzja li s-surra li rapporter sur Zazada għal-ħidma kollha li għamlet għamel f'dawn l-aħħar xhur. Ħidma li ma kienieċ faċli. Jena konvint bisħieħ li aħna rnexxinna noħorġu proposta bilanċata din iż-żewġ il-bżon għal aktar effiċenza u kwalità ola fl-ajruporti Ewropej mal li mmexxu qudiem il-protezzjoni tad drittijiet soċjali il komissjoni mhux qed tipproponi liberalizzazzjoni bla xkien, anzi, ma tantx hija liberalizzazzjoni bla doċ li niċċaqu mill-għażla li hemm illum bej żewġ fornituri ta' servizzi tal-ground handling għal tlieta fil-ajruporti akbar, ġifieri għal eh, kategorija ristretta ta' servizzi. Din tmur 8 feet ma' numru ta' dispożizzjonijiet li huma maħsuba biex isaħħu ġittijiet tal-ħaddiema u inni salvagwardjaw il-kwalità. Kien hemm min qal li eh, ikun hemm inqas sigurtà jekk l-Ewropa tiċċaqlaq minn tnej għal tliet fornituri ma dan mhux vera għaliex għandna diġà sitwazzjoni fil-maġġoranza ta' stati membri fejn hemm min tal-inqas tliet fornitura li huma permessi u s-sigurtà ma ġietx kompromessa. Il-proposta tal-Kummissjoni hija pass eh, modest għal ftuħ tal-suq fil-waqt li nipermettu eh, aktar kapaċità u nżommu il-kwalità. Nixtieq fakkarkom ukoll li fl-2007 il-Parlament Ewropew permezz ta' riżoluzzjoni Jensen talbet lil kummissjoni sabiex tagħmel reviżjoni ta' situazzjoni eżistenti fil-ground handle. Dan ir-rapport ta' Jensen talab għal żieda fil-mont minimu tal-fornituri fil-fatt talbet għal azzjoni fuq il-kriterji ta' kwalità. Komissjoni wieġbet pri proposta bilanċata li ċertament iva tista' tittejjeb. Jina nemmen bisħiħ li m'għandniex nitilfu din l-opportunità. di issa slot nixtieq nirringrazzja l-Sur Uġġa sal-ħidma li saret. Il-Kummissjoni tappoġġa ħafna mill-elementi li ġew prezentati mill-Kumitat Tran. Nixtieq nenfasizza fil-qosor dawn il-punti ta' importanza partikolari. L-ewwel nett, il-kummerċar sekandarju. Il-mekkanizmi bazati fuq is-suq jistgħu jgħinu sabiex nissiguraw li slots li huma riżors li huma dejjem aktar skarsi jintużaw minn dawk il-linji tal-ajru li kun jistgħu jużaw bl-aħjar mod. Ovvjament irridu nassiguraw li il-konnessjonijiet tal-ajru reġjonali jiġu imħarsa. Għalhekk jiena nifhem bisħiħ l-emendi proposti fuq l-impatt possibbli tal-kummerċar sekundarju fuq dawn it-tip ta' rabtiet. Iżda dan il-kummerċar sekundarju għandu jmur 8 feet ehm, mal, li nkunu aktar stretti fuq il-kriterji tal-użu tal-slot. Il-komplessitajiet tal-proċess tal-allokazzjoni tal-slot mandiċ tintuża bħala mod Eh, bħala ostaklu għal mod kif jaħdem is-suq. Issa fuq l-istorbju. Nixtieq ukoll ringrazzja lill Kumitat Tran kif ukoll ir-rapporter fuq dan is-suġġett partikolari lis sur Jorg Lightfried għal ħidma kollha li saret fuq din il-proposta. Ir-rapporter irnexxielu għal dibattitu politiku interessanti ħafna. L-istorbju li ġej mit-traffiku tal-ajru joħloq ħafna pressjoni politika lokali, iżda kwalunkwe miżura sak biex ittaffi l-impatt tal-istorbju taffettwa l-industrija globali. Din hija l-qalba tal-problema l-istorbju li ġej mit-traffiku tal-ajru hija kwistjoni lokali, fil-waqt li miżuri li taffu l-istorbju jaffettwaw industrija globali. Għalhekk qegħdin nifaċċaw loba tal-bilanċjar ta' bejn l-affarijiet lokali u globali. Il-proposta tal-Komissjoni tad dritt ta' studju li aħna proponejna tista' tgħin biex nassiguraw eh, li dan ikun proċess bilanċjatu prattiku. Fl-aħħar punt dwar l-istorbju, il-Kummissjoni ma tistax taċċetta l-introduzzjoni imtawla tal-definizzjoni proposta ta' marginally compliant aircraft. Nixtieq infakkarkom li sur rapporter semma dan il-punt U biex nfakkarkom xinu dawn it-tip ta' e, aeroplani u mal li joħol u storbju u joħol u fil-fat pista ta' storbju kbir wis u dawn it-tawlu e, l-introduzzjoni ta' din id-definizjoni. Jekk int intawlu din id-definizjoni, se sempliciment ħana mitċaw li l-autoritajiet nazzjonali mux ħajkollom din il-miżura li hija effettiva għal dik li huma l-ispejjeż. Grazzi. Bistu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 mill-aeroporti ma fuq din fl-Europa għamlu dimostrazzjoni għawek fi Strasburgu anka ftit ġimatilu fil-Brussel u hemm pjanijiet li komplu għaddejjin f'din id-direzzjoni. Il-proposta tal-Kummissjoni ma ġietx irtirata u ma konsidrax dak li qal il-Kumitat tal-Impjiegi aħna rridu nissiguraw li l-impjegi li huma marbuta ma' servizzi tal-ground handling jiġu assigurati. U dejjem aktar nies qegħdin joffru servizzi u dan jagħmilha aktar diffiċli għaliex qed jintilfu l-impjiegi qed jiżdied il-job dumping. Għalhekk hemm bżonn li jkollna proċessar kompetenti minn persuni li jifmu li proċessar li huma kwalifikati, mħarġa u li mhumiex sempliċiment qegħdin jaġixxu kif ifettlilhom. Ġvili ma jkonniex eh, kompetenza esklusiva fuq l-aspet soċjali fuq dan minnaħa tal-Kumitat tagħna, l kumitat titkellem fuq il-ħarsin soċjali. U din hija fidejn l-istati membri f'artiklu 12. Għal dawk il-persuni li jgħidu li għandhom bżonn garanzija tal-impjegi ħan iġildu job dumping U skont l-artiklu 34 li għandu jkollok it-taħriġ u nimpiegi kif suppost, jekk kienna xina namlu dan, ikunu nistaw eh, nġildu din il-liberalizzazzjoni bla doċ. Aħna ħanħarsu li din il-proposta għada, imma mbagħad hemm il-pjan beġ, ġifieri l-idea tal-Kumitat tal-Impjiegi l-Europa għanda wiċ soċjali. 10.000 persuna huma impiegati fil-qasam tal-aeroport u għandhom id-dritt li jitħallsu kif suppost u għandna bżonn ukoll xi forma ta' sigurtà soċjali.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 Jina mill-Kumitat tal-Ambjent u nixtieq ngħid fisem dan il-Kumitat li dispjaċini li f'din l-opinjoni ta' Sur Lightfried li aħna fil-fatt ħedimna mm, fid-detal miegħu, dispjaċini li m'awx il-preżenza tal-rappreżentanti tekniċi tal-amministrazzjonijiet lokali fil-forum tal-kooperazzjoni teknika. Jien aħna naħsbu li kienet tkun ħaġa tajba jekk jipparteċipaw huma partikolarment partecipazzjoni reali u kieku konna nkunu nistgħu ngħinu naslu biex naslu għal viżjoni kompleta. Issa dwar il-vizjoni tal-pjanifikar biex innaqsu l-emissjonijiet għawek permezz ta' parteċipazzjoni f'dan il-forum tekniku. Fl-istess ħin jiddispieċina li ma kienx hemm eh, konsultazzjoni ta' dawk li huma affettwati mhux biss fuq, livell lokali ma anke fuq livell eh, Ewropew biex dan il-mod nkunu nistgħu naslu għal soluzzjonijiet konkreti li jistgħu nistgħu naraw minn perspettiva oħra. U fl-ħarnet irrit ikonna eh, informazzjoni dwar il-miri, il il-pjanifikazzjoni, l-emissjonijiet, il dawn kollha irridu jiġu eh, inklużi u koll. U dan permezz ta' dawn l-assoċjazzjonijiet jew anke ċittadini s l-ħarnet dwar lajnun ground handling irridu nitkellmu dwar il-bżonn tal-perspettiva soċjali hemm bżonn li nżommu il-patt soċjali u dim eh, l-affarijiet li tisiru f'dan il-qasam. Grazzi a belső piaci és Grazie fissem l-imkaw. Is-signorina eh, Galpek Għal-minut, għal minuti, grazie ħafna President, kollegi, komissarju, Sir Asadar, i-prezenta problema li net li meġ bizzejiet ground handling u l-kwalità miexet et eh, tilħaq ma' domanda jiena proponejt fil-opinjoni miżuri li jistaw tejbu il-kwalità ta' servizzi mill-banda l-waħda mill-banda l-oħra Dina tista' tejjeb il-funzjonament iżjed effiċenti tal-aeroporti. Il-proposta finali hija titjib titjib rigward tal-leġislazzjoni, iżda għatem kwistjonijiet li irridu naħdmu fuqhom u irridu jiġu diskussi iżjed flimkien ma' kollegi tiegħi ma' flimkaw nemmen li l-ftuħ totali ta' suq mhuwiex meħtieġ bħal-issax dan se jfisser zida fil-pressjoni fuq il-kumpaniji illi qed jipprovdu servizzi fl-ajruporti. Għalhekk, Sur Kummissarju, aħna nipproponu li għall-ajruporti fejn il-rikavat fejn it-tħol Um, f'dawn l-aħħar tliet snin waslet għal 3 um, miljun tonnella eh, ta' freight għandhom ikunu suġġetti għal kummissjoni jekk ikun ġustifikat li inżidoh u nistaw u għana nibat rakkomandazzjoni l-Autorità Nazzjonali li mbattieħu deċiżjoni jekk il- l-aspetti reġjonali nazzjonali u Ewropej jifissru li hemm bżonn li nżidu l-servizzi f'aeroport in partikolari. Sfortunatament din il-proposta mhix parti minn dan it-test. U jiena naħseb li dana jista' jwasal għal tnaqqis fil-pagi jew is-sigurezza tal-impjegi jew jista' jmajna il-taħriġ it-taħriġu l-edukazzjoni jew il-żieda fil- fix part-time. Bekk jiena minix f'pożizzjoni fejn nisa nappoġġa din opinjoni u jiena sen nsegwi din il-linja fil-votazzjoni għada. Grazzi ħafna. Issa il-kellima fisem il-gruppi. Il l-ewwel net fisem PPE Karlo Fidanza jogħġbok. Kollegi, l-ewel net jena nishtiq nir-ingrazzja l-kollega Uġġa sal kollaborazzjoni li kena f'dawn l-aħħar xhur fuq l-assenjazzjoni tal faċe xorari fl-aeroporti Ewropej. Il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni kella ċertu punti li ħaspuna u li il-Kumitat ta' Trasporti da' mod pożittiv irnixilna nimxu dun fl efficienza kif ukoll it-trasparenza ta' tqassimu l-użu ta' slot fuq livell Ewropew. Il-grupp tal-PPE mill-bidu net għal li kien hemm xi punti ta' kwalifika eh, dwar il-mod mod ta' kif jistaw jiġu kalkulati dawn il-miżuri tal-slots biex noqdu attenti li konna miżura eh, tajba fuq livell nazzjonali u ma nħolqux biżijiet addizzjonali fuq e, xi postijiet li għandhom problemi kif ukoll it-tnaħħija ta' slot reservation fi kif ukoll sanzjonijiet aktar effikaċi dwar eh, l-imġiba ħażina mill-linji tal-ajri hemm bżonn ta' regoli aktar trasparenti u kontrollati għas-suq sekondarju sabiex nevitaw abbuż u eh, spekulazzjoni min-naħa tal-linji tal-ajru. Għall-ewwel darba qed nintroduċu wkoll strumenti importanti sabiex niffaċċaw eh, l-interventi fuq l-infrastruttura tal-ajruporti li huma indispensabbli biex inkunu nistgħu nżidu il-kapaċità. Nixtieq nagħlaq konsiderazzjoni dwar id-dossier ta' servizzi tal-ground handling li nixtieq nagħti l-appoġġ tiegħi sħiħ u kif ukoll ta' delegazzjoni sħiħa tiegħi eh, l-ħidma ta' Sur Zazada. Fid-dawl tal-riżultat tal-vot fil-Kumitat tat Trasport jiena naħseb li huwa importanti li nibatu it-tekst eh, tal-ħidma l-istess kumitat ħalli jkun hemm aktar negozjati sabiex ma niperikulawx il-ħidma tajba li saret sissa u l-passi l-qoddim li saru kemm għal dawk li huma l-klawżoli soċjali bil-ħidma tal-Kumitat eh, Empl kif ukoll għal dak li huwa l-standards ta' kwalità li semma wkoll ir-rapporter jiena ma naħsibx li għandna narmu din l-opportunità anzi għandna nużawha sal-aħħar grazi. Köszönöm szépen. Grazzi. Mela fisem il-grupp ta' soċjalisti, l-onorevoli Sajt al kadraj Għandek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President, Komissarju, Sinjuri, l-ewwel nishtiq nixtieq nirringrazzja r-rapporteurs u l-shadow rapporteurs u l shadow rapporteurs għal xogħol tagħhom. Xogħol tajjeb illi għatem ħafna xi jsir. numru ta' proposti qudiemna u aħna pala grupp għanna pożizzjoni differenti minn ħafna oħrajn. Fuq dan il-punt is-Sur Lightfried irnexxielu jsib bilanċ fir-rigward tal- tas-sejjes wara l-armonizzazzjoni biex nevitaw it-tniġġis mill-sejjes. Dina kienet ħaġa tajba mill-banda l-oħra il-prinċipju ta' sussidjarjetà illi fejn nieħdu konsiderazzjoni il-riżultati illi eh, wara negozjati li ġili kun delikati, negozjati Eh, Iprovajna ma nimmajnawx l-allokazzjoni ta' slots biex nżidu il-rol tal-koordinatur biex ikonna l-possibilitajiet biex ninvestu iżjed. Iżda aħna nixtiequ nagħmlu iżjed minnek bħala grupp nixtiequ illi illi inkun naraw iżjed flessibilità eh, fis-series biex ikun hemm għażla hawnhekk iżda ħadna pass fid-direzzjoni tajba u fil-gwar ta' liberazzjoni eh, fis-servizzi tal-ground handling aħna jiena nixtieq ngħid li aħna Ma nistax nappoġġaw il-Komissjoni laqas rapporter hawnhekk qed tingħata wis importanza fir-rigward ta' tnaqqis ta' servizzi u iż-żieda fin-numru ta' kumpaniji illi għandhom jieħdu sem. Ma naħsibx li għandna niġlu f'dan il-punt. Hawnhekk hija kwistjoni tal-kwalità tas-servizzi li nataw Eh, min għandu eh, aeroport iżar, għandek eh, kumpaniji iżar li għatmu tajjeb, hemm aeroporti oħra li għandhom kumpaniji ikbar li jaħdmu tajjeb ukoll. Għanna naħdu għanna nħallu dan fidejn il-pajizi in partikolari u iżda naħseb li għadna f-situazzjoni fejn nisaw negozjaw naħsebu li il-regoli attwali mumiex laqsu ma mumma tajbin, iżda dak li qed naraw qudiemna eh, fuq il-mejda llum hija mhix bizzejet u se nivotaw kontra. Grazzi ħafna fisem il-grupp tal-Alde, l-Onorevoli Wolf Klintsi kjoġbok. Mikrofonu għal-kallim. Mikrofonu għed jaħdem fil-fat. Komissarju. Kollegi, illum kena opportunità biex niddeċedu għalina nfusna kif nishtiqu nilliberalizzaw il-servizzi ta' ground handling fl-aeroporti xiftit minna u zajna dan mod tajjeb oħrajn le. Nasab li se jkun importanti għas-servizzi għanna doqqas għonek, doqqas enormi fil-gwart ta' servizzi li għanna u għanna niprofaw n-naqsu għanna nkunu iżjed kompetitivi, effiċenti u natu servizzi l-vjaġġaturi. Tajjeb, iżda l-Komissjoni t iżjed minn hekk u tixti liberalizzazzjoni miftuħa ħafna. Jiena favur dan fi teorija iżda għandna niksbu lan u hawnhekk jinsab il-problema li Miex il-kwissjoni tal-numru ta' servizzi li qed jingħataw jew il-numru tal-kumpaniji li jiddetermina l-kwalità ta' servizzi iżda l-ħiliet tal-ħaddiema u l-kondizzjonijiet taħt li ma jaħdmu u jipprovdu dawn is-servizzi. Għalhekk ma naħsibx illi iżid l-ammonti involuti se jfisser li konna servizzi aħjar għalhekk jiena kritiku Jiena favur ftit ta', ta, ta liberal, ta' liberalizzazzjoni kif ġiet suġġerita mill-Komissjoni, iżda basta l-Istati membri jiddeċidu fl-aħħar mill-aħħar eh, barfin sħiħ dwar ċirkostanzi lokali. Hemm differenzi kbar bejn bejn l-aeroporti, nista' naħseb dwar il-Frankfurt pereżempju, għadhom kif kif fetħu mitjar ġdid u kien hemm ta' ground handling, ta' servizi ground handling u wieħed irid jieħu dawn il-konsiderazzjoni. Iva għandna jkollna liberalizzazzjoni xirqa, iżda dan għandu jibqa' dejjem fidejn l-istati membri li jideċidu skont ċirkostanzi lokali. Grazzi. Kien hemm talba għal kartal blu. Se tirrispondi? L-Onorevoli Van Dalen jikħarġbok. President. Jina fil-fat eh, aħna irridu neħu l-liberalizzazzjoni. Jina naħseb li bil-proposti li aħna rċivejna minn il-rapporter u minnant il-Komissjoni kunu qegħdin nam l-Onorevoli Klins jagħmel eżatt li jrid mod korret, mod adekwat. Irfini kunu għedin nirċivu liberalizzazzjoni minn arma kunu għedin ħarbtu kollu, għalhekk kina ma nistax nifem assolutament għalfej inti daqse kontra. Tista' tispjegali għalfejn m'intix taqbel? Kis mit Sicherheit nicht Rede, was ich sage ist, wir müssen das Jina tali għetnajt lan tal-liberalizzazzjoni huwa li ikonna liberalizzazzjoni biex niksbu l-anijiet tagħna għandna jkollna l-miżura l-kejl it-tajjeb. Però hemm differenzi bejn l-aeroporti jekk jiena nmur il-Frankfurt nara li għandna mitjar il-ġdid iżda ma bnejnix dak li kena bżon fil-fat fl-aeroport. Kifet nistaw nżidu, nistaw nirdoppjaw il-liberalizzazzjoni iżda mux se taħdem. Għanna jkonna il-mizura tajba, il-mizura xirqa, organizzazzjoni tajba biex nigarantixu li id-nigarantixu l-kwalità tas servizz. Jien għandi mistoqsija eh, l-Onorevoli Klins. Xie trittajt bil-liberalizzazzjoni iżjed miftuħa, iżjed wiesa, eh, radikali jiena nifhem illi illi intkom għandkom eh, l-aeroport ta' Frankfurt u veru li għanna żewġ apparuti biss Emmek wieħed li għandu 85% ta' servizzi u eh, l-operatur liħor li għandu 15%. Jiena proponejt eh, zida minn 2 sa' 3 minn xet najt zida ta' 100% unek zabist minn eh, ta' 50%. Issa fil-gwart tal-kwistjonijiet soċjali, nasab li kullħat kien xut tal- ta' trade unionisti eh, eluf tagħhom li kienu qed jipprotestaw qudiem il-Parlament. Jiena ltqajt magħhom la darba il dimostrazzjoni spiċċat. U taf li? illi rridu illi dan il-dokument jieġa lura qudiem il-Kumitat il ta' Trasport. Mela, għandek blu kod, kartal blu, għandek nofs, minuta, 30 sekonda jek Nasab li dan l-aħħar kumment fil-fatt kien kumment ma kienx mistoqsija. Iżda jiena naħseb illi għanna nippermettu l-istati membri iwieġbu u jagħmlu dan skont il-liġijiet tax-xogħol tagħhom. Sa fejn iċ-ċirkostanzi lokali ikunu dak li jkunu Ma tistax testendi il-numru tal-kumpaniji li qed jipprovdu dawn is-servizzi tnejn jew tlieta għandna nħallu fidejn l-istati membri biex jaraw huma x'għandhom jagħmlu. Dik hija l-opinjoni tiegħi, grazzi. L-Onorevoli Vandalini Kirchbok. President, dak li ġara huwa li bna kollox ta' taħt fuq. Għandna problema fi Frankfurt u għalhekk liberali Sur Klimt qed jiprevjeni illi qed nagħmlu xi ħaġa hawnhekk fl-Ewropa biex niftħu jissu suq malu hekk qed tagħmel inti qed tieħu l-problema speċifika u qed tagħti tikketta l ewropa kollha. Kellek taħdem mod differenti fuq il-pagi minimi pereżempju u l-kondizzjonijiet ta' xogħol. Aħna podġajna l- Issa liberali qed jagħmlu li jridu wara li aħna appoġġajnihom. Tista' tirrispondi. Jiena minix qed nifmek, uh, eh, aziz kollega. Jina meċ li li jek solvejna l-problema fi Frankfurt sen solvu l-problemi kollha eh, fl-aeroporti kollha, il-pajis għandu jkollu id-dritt li jiddeċidi u jieħu ċirkostanzi partikolari in konsiderazzjoni. Jekk tridu li konna jizet eh, kumpaniji li jiprovdu dan servizzi fl-Europa, eh, f'kull pajis għanna namlu hekk. Il-kollega Gala jkjoġbok l-axħar um, kellim jkjoġbok. Mikrofonu. Onorevole Van Dalen. Inti ta' fil iskont ir-regoli attwali kollox jista' jiġi liberalizzat. Il-karta l-blu hija biss għal kellim u mhux blu kadwara wara eh, ieħor Skużani, ma dan huwa regolament jgħid il- jgħid il-President grazzi għall attivitajiet kollha lill-kollegi u tal-li kont lest illi illi eh, twieġeb kull mistoqsija. Mela sen komplu bil-onorevoli sumbega għal ħodor jkħġba. Grazzi ħafna, President u kollegi proposta li miex laħjar wahda diffiċli li konna ħaġa tajba unnek iżan nasab il-rapporter li għamel hiltu fil-gwart tal-ground handling. Il-proposta ġiet irruftata fil-komitat. Ma tistax tistenna ħafna mill-dumping soċjali fl-aeroporti. U kondizjonijiet ħeżena, mux biżejt edukazzjoni, u dak kollu fisem inqas spejjes totali u eh, għawnek jgħidu li jgħatu l-beneficju l-passiġġiera. Nasab li il-Komissjoni ruftat fil- eh, wara li ġiet imċaħta mill dan il-rapport fil-komitat, eh, kienet tagħmel ħafna lobbying fil-komitat. Issa fil-gwattat nġis tal- tal-sejjes l-Autorità Dinija tas-Saħħa għal ħafna żmien qalet li il-tniġġis tal-sejjes huwa ta' periklu għal persuni u jagħmel sara lill-kwalità tal-ħajja u lis-saħħa tal-persuni speċjalment dawk li jgħixu ħdejn l-aeroporti. Il-Kummissjoni qed tagħmel ħaġa waħda biss hawnhekk. Tixtieq tinvolvi ruħa fil-restrizzjoni ta' slots reġjonali frigward tal-ħin jekk l-operatur jgħid li dan huwa ta' li għalija dan huwa approċċ ħażin. Naħseb li m'hemmx mod aħjar biex neħilsu mid-dera ħażina tal-Unjoni Ewropea jekk ma nivotax kontra dan hawnhekk jiena dan kontra dan il-punt għada aħna bħala ħodor ma nistgħux naqblu il-limitazzjoni tal-ħinijiet tal-operat minħabba l-ħsejjes tal minħabba l-ħsejjes huwa meħtieġ il-Komissjoni qed tissemmi dan il-punt u maħniex qed neħilsu minn dan il-punt. Mannix nimxu l-qoddim dan il-mod, mandekx is-segwi dak li jajdu l lobbyist fil tal-aeroporti. Grazzi. L-Onorevoli Van Dalen jishti um, ehm, issaqsi domanda. Se tirrispondi għal-blu kati kjoġbok? Inti lest li tirrispondi karta l-blu? Iva, l-Onorevoli Van Dalen għandek 30 sekonda kjoġbok. Grazzi ħafna, ah, ħagġa tal-ħġeb illi l-Onorevoli Limberger jisa tilfet kollox hawnhekk mhix qed tifhem. Ma nistawx namlu xi ħaġa tajba minn min, proposta li miex laħjar waħda, xanna hawnhekk l-aħjar fil-fatt għandna l-aħjar proposta li ma kienx l-aħjar waħda li hija l-ewro li bih għal diversi snin issa. Ma nix nifotaw kontra dan, għanna nmorru l-ura lejn il-Komitat ta' Trasport biex, nużaw dan il-proposta illi miex laħjar waħda biex namlu tajba. Nasab li dinja dan l-argument dajjef ħafna u ma tistax tinħeba warajħ. Grazie ħafna. Ma seċ mistoqsija mek. Iżda jekk tistaqsini tixtieq li neġa' nibatu l-ewro lura qudiem il-kumitat biex neġa' nagħmlu dibattitu dwar dan jew nagħmlu dibattitu fuq il fuq il-pakett tal-aeroporti. Għandek mistoqsija biex jiena nirrispondi għalija. Mela, jekk issegwi l-suċċess ekonomiku li jiġu mifhum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 Nejt li dal-kommenti kollha missom għal-għom għat il-komitati mux għat jadu għom istax mux għat naslum kim li tqoddu taddu dal-kommenti permezz tal-blue card. Jekk għat tifem sew, għat tejt li jina ma nafx presedi sew jgħid il-president. l-għak di miex fissata tijak li tejda. Jina għandi Point of order, sabiex inwieġa pisnira la da kif tkelmet, jina kont shadow rapporter fuq dan eh, fuq rapport tal-ground handling u jgħamilt l-almutijaj sabiex nevita li kulem diskussjoni bħal din dan it-ti għawnek. Ġifiri, jek joġobkom, jek joġbuk toġġetzinas meta jiena nuża blue card, għax aħna hawnhekk demokrazija u jiena għandi dritt li nuża blue card, dritt demokratiku sabiex nresa l-kommenti tiegħi. Ma tistax inti li eh, milli nagħmel dan, grazzi ħafna. Grazzijiet il-President, Iva, naħseb li għandek raġun. Fl-ħar mill-ħar izdawa f'dejn il-President jaċċettax jew le blue card. Għalek issa naddi għall-opinjoni tal-konservativi tal eh, Ewropej. Ewropej. Grazzi ħafna sur President, jiena nixtieq ngħid eh, lir-relaturi kollha li huma għamlu biċċa xogħol verament tajba. Ħanibda billi nikkummenta fuq ir-rapport tal-ground handling u nixtieq ngħid li aħna l-konservativi tal- eh, Ingliżi fil-fatt nixtieq ngħid li aħna eh, l-ground handling tagħna dejjem kien wieħed ta' suċċess għalhekk m'għandniex nibżgħu mill-kompetizzjoni. Iżda minkejja dan xorta hemm xi kwistjonijiet li qed iħasbuna minħabba fekk illi mux ah, aħna maħniex se naqblu ma dan il-rapport. Għanna xi tħassib ieħor l-ewwel ħaġa li jendu krem standards li ta' kwalità. Aħna bħalissa eh, issa l lista sħiħa ta' standards minimi li eh, huma dettaljati wis u ħajwaslu għal infiq żejjed il-Kumitat ta' nuqqas ta' xogħol kif insejjaħlu jiena qed irrit illi eh, l-kumpanija illi ġdida li tidħol fil-kumpanija ġdida tidħol fl-aeroport timpjega bil-fors l-ħaddiema li hemm qabel fl-aeroport x'a tagħmel bil-ħaddiema tagħha din il-kumpanija. Issa, nix nitkellem dwar l-slots u din nitkellem dwara 10 snin ilu u din darba ma kienieċ faċli l-lanqas għal darbohra ġejt saqsejt il-kommissjoni sabiex turini ma bus fil-kif kif aħna nirranġaw l-slots fl-aeroporti bil-leġislazzjoni attwali għadni nistana risposta minn għandhom din ma wasliċ Ma nix għalfejn għanna verament problema fl-aeroporti iżda ma nix u bil-problema tal-istorbju, iżda ma nix għarfejn nsibu soluzzjoni bombastika għal problema zaħira. Irridu illi anka mux eh, irridu li daw l-slots wara kollox jibqaw jiġu jimxu kif kif għadin bħalissa u jitqisu jitpartu bejn kumpanija oħra il-koordinaturi tal-slots għandhom jiddeċidu huma kif jitqassam jitqassmu dawn l-istess slots. Fl-opinjoni tiegħi il-regola 18-20 hija waħda tajba. Naħseb illi din il-parti hija nfassla tajjeb, naħseb li jkun aħjar illi kieku inħallu l-slots hekk kif huma. Rikward il-rapport dwar il sas Dan eh, din kien punt li dejjem kien iħassibna. Iżda rridu nqogħdu attenti ma jkollniex regolament illi jkunu wis preskrittiv. Irridu niftakru illi il- il-kumpaniji kollha daħlin fl-Ewropa diġà għandhom standards li qed iżommu magħhom. Wieħed mill-tħassib tagħna huwa li huwa l-fatt illi jkun hemm eh, li nwarbu kriterji li diġà huma eżistenti. Nixxin nikkonkludi billi ngħid illi għamilna disa xhur naħdbu fuq dan il-pakkett u ħafna nies issa ma jogħġbuhomx il-konklużjonijiet li għandna la volja forsi għal raġunijiet differenti dawn huma kwistjonijiet serji u għandna qed naħdmu ma' kumpaniji internazzjonali irdu nqogħdu attenti li ma nxeklux il-anfusna b'regoli żejda. Għal dan kollu aħna mu maħniex se nappoġġaw ir-rapporti dwar is-slots u laqas dwar il-ħsejjes. Grazzi ħafna. Issa sinja Fosta. Sinjora Foster. Skużani li interrompejte eh, imma kiena nuqqasaftejn fil-lista u li għalu li għandek minuta u nofs. Skużani bħalma tara aħna konna ġenerużi ħallejnik titkellem naqriżiet mill-suppost imma nixtieq nirringrazzjak xorta waħda U skużana tal-li interrompenik. Issa naddi l-kelma li sinjura Sabine Vils għanda minuta u nofsa l-intervent taħħa. Faqjata kollegin. Grazie ħafna, sinjuri. Il-Kumitat ta' Trasport eżamina il-proposta tal-Komissjoni dwar servizzi tal-ground handling u il maġġoranza tagħha maċċettax dan ir-rapport. Jekk jogħġobkom nisħilkom sabiex eh, ma taċċettawx dan ir-rapport. Jekk ta jekk intom tapprovaw dan ifisser illi ħajkun hemm ikun hemm ħajkompli kulem tnaqis fil-pagi. U ħajkun hemm nuqqas ta' sigurtà. Il-kompetizzjoni m'għandix tkun dejjem il-mira tagħna rridu nassiguraw illi ikun hemm biżejjed li n-nies ikollhom paga biżejjed u illi jkun hemm biżejjed sigurtà għall passiġġieri u l-ħaddiema tal-ajruplani u tal-ajruporti. Irridu wkoll nikkonsidra l-kwistjoni tal-istorbju għaliex in-nies li jgħixu qrib l-ajruporti dejjem qed ikollhom eh, isofru minħabba żieda fil-traffiku tal-ajru u għalhekk naħseb illi deċiżjoni iżda trid tiġi meħuda lokalment. Rigward id-dritt ta' intervent ta' studju minna tal-Kommissjoni naħseb li din irridu neħwa. Irridu nassiguraw ruħna illi nkun nistaw nikkontrollaw l-istorbju. Irridu nħallu l-nies sabiex nħallu l-nies ikun eh, protetti kontra l-istorbju dan għandu jiġi qabel il-profitti. Is-sinjura Wills kienet titkellem għal United Left u l-kelimet qabel għal isem tal-ECR. Issa il-kelim l-mis għal EFD. Grazzi, Sur President. Issa, għal dawk li huma l-faxxi orari li huma parti minn din id-dispożizzjoni dawn assolutament ma jridux isiru strument ta' konservazzjoni ta' privileġġi ta' pożizzjonijiet li jinkisbu, anzi irridu jkunu strument biex niġildu il-kompetituri li huma kemm il-linji tal-ajru kif ukoll il-passiġġieri. Ġifieri dan huwa wieħed mill-argumenti. Il-kwistjoni l-oħrija fuq l-istorbju. Huwa tajjeb li min jgħix viċin ta' ajruport m'għandux ibati minħobb minħabba eh, kwistjonijiet ta' ta' storbju minħabba l-ajruporti. Iżda irridu nikkonsidraw ukoll eh, priorità tal- E, ta' żminijiet, irridu naraw eżattament kemm hemm nies li jgħixu hemm, kemm hemm nies li minnhom marru jgħixu viċin tal-ajruport anke minn jekk kienu jafu li kien ħajkollhom dawn din l-iskumdità. Grazzi. Is-Sinjura Foster tixtieq tagħmel mistoqsija permezz tal-Blue Card mela ngħaddi l-kelma lura lis-Sinjura Foster. Yes, I'd just like to ask uh, Mr. Speroni if he agrees with me. Nixtieq s Sur Speroni jekk jaqbel xmiegħi meta nitkellmu dwar il-ħsejjes ta' l-aeroporti li minħabba li hemm regolamenti li ma laxki wis minnaħa tal-awtoritajiet reġjonali lokali u nazzjonali u li dawn ħallew effett fuq il-kwalità tal-ħajja tan nies li jgħixu qrib tal-aeroporti. Jaqbel miegħi illi għandna nimxu b'serjetà u mal-gvernijiet u l-awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex din ma jkun din is-sitwazzjoni ma tkomplix fil-futur? Mela l-ewwel net irridu naraw qed fuq l-awtoritajiet lokali, rridu naraw fih dan il-pajjiż individwali li ma fil-fatt huma l-awtoritajiet kompetenti għaliex mhux il-pajjiżi kollha jagħtu lill-awtorità lokali kompetenti din il-kompetenza ċentrali. Jiena xtaqt nagħmel namħsib L-awtorità lokali tista' tagħti pereżempju permezz tal-bini. Imma mbagħad għal persuna interessata li tiddeċidi li tibni, li tiddeċidi li tmur viċin ta' ajruport eh, l-autorità lokali jew l-autorità ċentrali ħadd mu qed iġiel li xi ħadd imur jgħix viċin ta' aeroport. Is-sur Speroni bħala persuna professjonista u esperta fuq dan is-suġġett taf eżattament fuq xejn titkellem. Issa fisem il-kollegi mhux iskritti għandna il-kellim onorevoli Mulzer għal minuta. President, għalli wissen dass di Zeit. Grazzi, Sur President, aħna il-koll nafu illi Iż-żminijiet mhumiex faċli bħalissa l-aeroporti Ewropej għandek iktar għandek inqas aeroplan li qed jiġu, għandek il għandek il-prezzi demet jolaw minn kejja li qed niprofaw nissussidjaw l-ajruporti hemm iktar kumpanji li qed joħorġu mill-ajruporti qed ikun hemm kumpaniji li qed eh, ifallu. Ma nafx eżattament jekk eh, nimxu kif jgħid il rapport aħniex aslu x'imkien. Ma tistax inti jkollok regola u soluzzjoni waħda li tapplika l-aeroporti kollha. Irridu iżda fl-aħħar mill-aħħar illi nwaffqu illi jitkomplu jitnaqsu il-pagi. Issek, il-proposta tal-Unjoni Ewropea ix ħatati titjib il-proċess tal-kummerċ ma nafx, ma naħsibx jena. Grazzi, Sir Molzer. Skużani, għanna blue card, mis-Sunjur Lightfried. Is-Sur Lightfried huwa relatur u għalek ma naħsibx illi nistaw inħalluħ jiprezenta blue card u għandu il-ħin sabiex jitkellem bħala relatur u il-blue card hija biss għal dawk illi qed jippruvaw jinvolvu ruhom fid-dibattitu. Mela, għalaqna il-round ta' dawk li jett jirrapprezentaw il-gruppi u issa għanna lista ta' ħafna persuni oħra li jixtuq jitkellem. Mela l-ewel kellim għal żewġ minuti is-Sur eh, Michel Geiler. Kafen ist in Grazzi, sur President. Dan il-pakket kollu kamu jisu falliment. Il-Parlament Ewropew kienem kazzijiet oħra fejn ura wera għansi snin u sew fejn qabes għaċ-ċittadin u qabes għal-ċittadin u għal-kumpanji li kien ħaqhom. Iżda hawnhekk naħseb il-Kummissjoni tmur lilin minn responsabilta tagħhom. U ma jist il-Kummissjoni tista' tagħti pariri iżda memx xarf mal autoritajt nazzjonali memx xarfejn eh, tieħu deċiżjonijiet bil-fors kif trid il komissjoni Tista' biss tieħu l-parir fl-aħħar din il-proposta, aħna nixtiequ li din il-proposta fl-aħħar mill-aħħar tiġi irtirata, intom tomx ħadd il dak li tixtiequ, l għamu ħadd il-uktar effiċenza u laqas il tilħu uktar fornituri ta' servizz. Kull ma tkunu tagħmlu tkunu qed tiddefsu minn tomx qed turu illi li jkollok aeroport iktar liberalizzat ħajfisser kwalità aħjar. il partijiet li huma aktar ġa liberalizzati fil-ground services diġà juru xi ħalli x'impatti ħalli bħal pereżempju fuq il-pagi illi jitnaqsu. Jina naħseb illi l-vot tal-Komitat ta' Trasport għat kompli wara l-votazzjoni tal-plenarja u jekk ikollna ehm, jekk dan kollu ma jiġix aċċettat, u jekk ir-riżoluzzjoni ma tiġiex aċċettata mela dan il-fajl kollu komu għandu jitneħħa minn fuq l-agenda tagħna. Iżda jekk intom tridu bil-forsi jkun hemm dan il-fajl, tistgħu taraw mela tistgħu tinvestigaw kif nistgħu eh, nżidu il-kwalità. Dik hija l-iktar punt importanti, iżda ma nix noqgħdu nifukaw fuq il fuq li naqsu il-pagi u liberalizzazzjoni. Grazzi ħafna issa il-kellim li miesu Sur Frankenstein. għet mir relaturi jikkummenta fuq l-ordni kollha kemmi sur Lajfrid. Xaqt nagħmel dan il-punt sur President. Jgħid sur Lajfrid. Intu ħallejt kollega tagħna illi juża blue card għaxar darbiet, iżda wara kollox ġimmu problema tiegħi rajna nies illi jagħmlu kumment u jaharbu jaħarbu lem dak mhux tajjeb lanqas. Jiena nixtieq insaqsih dwar kif u għattalħin tijaw għawnek, iżda mar nexxilix insaqsi din mistoqsija lix mux għaw ħarab. Sur Lightfried, jgħid il-President, dan mhuwiex point of order għax interessaqt point of order, jgħas smajtek brispet, izda, ma konċ għat segwi regoli, u regoli jgħiduna kif għanna nimxu. Għanna proċedura tal-blue card, ek kifini mfassla, u għanna l-proċedura catch TI, u rridu nimxu regoli, nimxu sew ma regoli, sabiex, zgur ma naqsux il-ħin eh, disponibli għal gruppi differenti Natu l-kelma issa l sur Flakenstein u għandu zewġ minutu nofs. Grazzi ħafna sur President, eżis kollegi. Għana konet nitkelmu dwar is-ser, inna nitkelmu għanzi dwar is-servizzi tal-ground handling u s-sur Sazada għandu raġun. L-ewwel deċiżjoni tiħdet fl-1996 iżda kien hemm xi deċiżjonijiet ħżiena. Eh, iżda kien hemm xi riżultati ħżiena kien hemm fil-pagi u naqis fl-ammont ta' ħaddiema. Issa kon qed niddiskutu illi nżidu kompetitur ieħor, kompetitur terz. U dan fisser illi qed inkomplu nagravaw il-problema. Aħna l-SND ngħidu illi sakemm ma jkollniex protezzjoni tajba l-ħaddiema ma nistgħux nimxew iktar qudiem fuq eh, din il-proposta. Dan ifisser li għandu jkun hemm aċċess tajjeb għas-servizzi eh, kollha, għal kumpaniji il-ħadima irrid ikollhom ukoll kontratti u pagi adegwati. M'għandniex dan kollu. Jekk mhux ħajkollna garanzija ta' dan mela m'għandniex inkomplu inkomplu nżidu iktar liberalizzazzjoni. Il-kwistjoni kollha ma ġietx inventata mill-Ġermaniżi u l-Awstrijaki. Din kienet sejħa min-naħa tal-Unjoni Ewropea kollha kemm Aħna rridu illi niddefendu l-aeroporti tagħna kontra l-aeroporti oħrajn internazzjonali, iżda dan mhuwiex il-mod kif aħna nimxu l-qudiem. U kummissarju jgħidlek dan fil publikazzjoni European Voice inti ġejt ikkwotat fis-6 ta' Diċembru illi inti kont iddeżappuntat tara l-linja l-linji tal-ajru ma kienux qed jagħmlu lobbying mod attiv. Ma tantx jiġri, sinjuri fl-opinjoni tiegħi illi l-Viċi President tal-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea ma jaċċettax proposta għaliex ma tkunx tajba. U meta u jitkellem illi ma kell u jgħid illi ma kellux bizzejiet input minna ħat organizzazzjonijiet involuti u jitkellem kontra dan huwa ħażin u jgħid illi dawn kollha ġew ikellmu ħusna ma konvinċax bl-argumenti tiegħu. kellna ħaddiema illi protestaw minħabba li qed jibżaw minħabba il minħabba il-kondizjonijiet illi dejjem qed jiddeterjoraw għalihom. Huma ikkonvinċewlu, ikkonvinċewni daw il-ħaddiema mhux qed nimxu b'mod tajjeb. Grazzi Sur Frank Fleckenstein. Is-sur Zassara issa saqsi sabiex jagħmel mistoqsija permezz tal-blue card, iżda ma nistax inħalli hija dan għaliex huwa relatura li ma jistax jippreżenta blue card. Għanna blu karġ sur Flakenstein u għall-est illi wieġeb sur Pirke. Sur Pirke. Fis-sustanza jina naqbel ma l-ideħ sibijiet tijak, meta titkellem dwar ground services, pero xinu ma l-effetti, xinu l-impatt għalik u għal-grupp tijak? għada. Inti se tirriġetta din il-proposta leġislattiva kif ġi suġġerit mill-Komitat. Dik li mistoqsija qasira u preċiża u ngħidlek intik toġiba mistoqsija u preċiża. Iva, minix sa naċċettaħ. Il-kellim li jmiss għal mnuta u nofs Sur Tremosa. Chair, uh, dear colleagues, ich möchte sagen, uh, vielen Dank zu alle Kollegen für Eżis kollegi, nixtieq ngħid grazzi l kollegi kolla għax-xogħol tant tajjeb. Eżis kollegi, rigward il-kwistjoni tal-sejjes zejda, jien diġa naħseb diġajet li dritt ta' studju kif propost mill-Komissjoni kien eh, fil-fatt punt pożittiv u dan il-punt ma ġiex mifhum sew. Nifhem li din hija kwistjoni politika, speċjalment tal-kollegi tagħna Awstrijaki u Ġermaniżi, issa l-Kummissjoni kull ma qed tgħid hi li tittamel studju tal-proċess u mhux tas-sustanza u tad-deċiżjoni ħarija lokali. Din il-miżura l-partit kollha interessati u huma għandhom il-possibilità li jġidu kontra kwalunkwe preferenz li sta' jkun hemm għas suġġista li jkun hemm. F'artiklu wieħed u f'artiklu 2 hemm paragrafi emendi 45, 48 u 49 minna ħadd jgħid naħseb li dan għandna nagħtu kasom daw l-emendi u fl-ħar mill-ħar li aħna liberali naċċettaw u l-dokument kif inhu iżda l-emendi li prezentajna itejbu il test er-, Iżda 45 u 49 ifissru illi pjanar ta' djar jistgħu ma jkunux inklużi u ma jinkludux miżuri sabiex inaqsu il-ħsejjes dan huwa ħażin. Is-sur Michael Kramer għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Inti, s Sur, kalla semmejt il-kussjoni tal-istorbi, iżda aħna ħsibna li fuq l-emissjonijiet se jkun hemm livelli minimi li ħajġu imposti sabiex nevitaw li jidħol is-sorbi. Ma le, ma xejn minn dan, inti qed iżżomm għalik il dritt li tiddeċiedi fuq kwistjonijiet oħra u aspetti oħra tal-istorbi. Tista' timmaġina Frankfurt am Main, inizjattiva tal-ċittadini li ilhom għal 20 ta' snin irridu jnaqsu l-istorbi hemmhekk ikkonvinċew il-politiċi lokali, il-politiċi tal-istatu fl-aħħar nexxilhom jagħmlu proibizzjoni fuq it-titjiriet bil-lejl minħabba l-istorbi u mbagħad tiġi l-Kummissjoni u tikkanċella din il-proibizzjoni għaliex intom qed tgħidu li għandu jkun hemm massimazzjoni tal-profitti tal-profitti għalhekk inneħħu il-proibizzjoni ta' titjir bil-lejl. Le, Aħna ma nistawx. Inti ma tistax tappoġġa il-pożizzjoni Ewropea b'dan il-mod. Għalek, inti rapport imma ġiex aċċettat, l lura ma trid opinjoni, mbagħad forsi ħajkunu l-qrati jiddeċidu li l-Kummissjoni għandha raġun u li nagħmlu l-flus li konna l-profitti hija l-ogħla priorità. Ma importax jaħsbu l-popolazzjoni, l-ċittadini, u ma importakom, U meta nitkellmu fuq il-flus, il-linji tal-ajru fl-Ewropa ikollom l-appoġġ minn minħalla 16 għal ammont ta' 30 biljun euro fis-sena għaliex ma jħallsux VAT fuq titjiriet internazzjonali u ma jħallsux ta' xi oħra. U ċ-ċittadini jridu jħallsu dan 30 biljun euro. Immaġina li kieku il-ferroviji jirċivu din l-istess ammont, ikonna netwerk eċċellenti, ikonna prezzijiet iżjed baxxi, ikonna staw innaqsu il-titjiriet bin-nofs u ma jkollniex daqshekk storbju. Qed nitkellmu ta' buzziqa bħalma naraw fi Spanja għal dak li huwa l-proprjetà, settur tal propieta ma rridux naraw dan, irridu kompetizzjoni ġusta, prezzi ġusti jew ħallas kulħadd jew le, jew ma ħallas ħadd. Mhux xi ftit ħallsu oħrajn le dawk li qegħdin ikkissru il-klima qed jibbenefikaw u dawk li qegħdin jippruvaw ħarsu l-klima qed jiġu kastigati dan huwa sinjal li qed tibgħat fl-Ewropa. jina naf li forsi kena xi problema bil-stopwatch bil imma din ma kienieċ raġuni għalfejn eh, li ma niqfuqat. Mela, grazzi ħafna. Issa, issur Van Dalen. Sur President, il-settur ta' trasport verament eh, ħajjieħu vantaġġ jekk ikun hemm kompetizzjoni aktar ġusta fis-suq intern tal-Ewropa u kellna moviment aktar ħieles tan-nies u tal-prodotti. Din hija xi ħaġa vitali. Iżda hemm ċertu swieq fejn hemm eh, għadhom naqra lura, hemm huma protezzjonisti, eċetera. U din hija xi ħaġa li ta' meħsar għal ground handling. Mod partikolari fi Frankfurt, hemm bżonn ta' leġislazzjoni u politika ġdida. Il-Kummissarju Kallas eh, kellu eh, l-kuraġġ li joħroġ bi proposta li tilkompli tiftaħ is-suq. Sfortunatament, is-soċjalisti u anke ħafna membri Ġermaniżi fil-Kumitat ta' Trasport ċedew għal pressjoni tal-trade unions tagħhom u ma aċċettawx din il-proposta. Din hija opportunità li qed tintilef Għalek, dak li qed nagħmlu hawnhekk huwa li qegħdin inwaqfu ostakli burokratiċi u fuq kollox dak li għandna bżonn huwa li nagħmlu affarijiet li jkunu fl-interess tal-konsumaturi huma l-passiġġieri. Kulħadd jirbaħ jekk inkomplu niftħu is-suq u il-proposta tal-Kummissjoni tippermettilna nimxu aktar il-qoddim din il-proposta u dan il-proċess Għalek, President, jena nittama li għada, meta għada, meta nittrattaw dan fil-plenarja, inkunu nistaw imbidlu din il-proposta. Għalix verament jistħu ina li tiġi diskussa għal dar boħra. Il-Kummissjoni għandu jkolla il-possibilta u anka rapporters, rapporter għam li seta biex jgħamil suċċess ta' dan u jina nittamil kun nistaw nitkellmu fuq dan għada, grazzi. Tengo dos, dos tarjetas Grazzi sur eh, Van Dalen, għaw zewċ blue cards għaw sur eh, Galler li mux suppost intilu għax diġa tkellem u sur Sur Lebraċki. Il-mikrofonu mux miexaw li kjoġbok. Jina, Jiena nippreferi nitkellem it-tieni. Mela, s sur Kolċek, minuta. Well, thank you very much. Uh, Grazzi ħafna. Sur President, Signuri, Mela, fis sistema li għanna bħalissa tal-kontroll ta' traffiku tal-ajru, ċertu aeroperti tal-Unjoni Ewropej spiċċaw bħafna traffiku. Mod ta' kif inġildu dan huwa għal ntejbu l-kapaċità imma minna l-oħra nistgħu ntejbu sistema tal-kontroll ta' traffiku tal-ajlu billi nużaw ir-riżultati tal-studji. Iżda irridu nallokaw ir-risorsi fl-aeroport, irridu nippermettu l-linji eh, tal-ajru tradizzjonali u anka il-ġodda li jużaw l-aeroporti minkejja il-konġezzjoni tat traffiku li hemm. it qassim tal-slots għandu jaħdem aħjar irridu naraw li kunem l-introduzzjoni ta' koordinatur Ewropew kif ukoll trasparenza intejba fl-allokazzjoni tal-slots kif ukoll l-indipendenza tal-koordinaturi nazzjonali. Wara li eh, eżaminajna dan id-dossier flimkien ma' esperti aħna naħsbu li dan id-disin huwa tajjeb u dan ir-regolament jista' jintuża. Issa għandi kumment eh, wieħed li Sur Van Dalen Jiena nemmen li il-trade unions mhumiex il-votanti tagħkom. Jaħseb dwar dan meta id-darba li mis inti ma tiġix elett, grazzi. Dos minutos ora il-Senjor Matthew Grosh. Issa żewġ minuti is-Sur Matthew Grosh. Grazzi ħafna Sur President. Dan il-pakket tal-aeroporti wasal għal ħafna dibattitu huwa diffiċli għalija bħala koordinatur tal-PPE, intom smajtu kemm huwa diffiċli U forsi nixtieq indaħal ċertu problemi f'din l-istampa, qed niskena bil-Ġermaniż. Iżda huwa ħaġa tajba nippruvaw eh, nifaċċaw din is-sitwazzjoni. Jina ma naħsibx li dan ħajqajjem għal wis sitwazzjonijiet differenti fl-Ewropa jekk nużaw dan il-metodu, iżda hemm bżonn li naqblu fil-waqt li nirrispettaw is-sitwazzjonijiet lokali, kif ukoll persuni li jgħixu viċin tal-ajruporti. Jiena niġi minn reġun fejn din tip ta' dan tip ta' bini jiswa il-miljuni fejn il-fornituri ta' servizzi u kif ukoll nies li jgħixu madwar l-aeroport nixxilhom jgħixu b'mod tajjeb flimkien u aħna kanna nagħmlu. Meta niġu biex inħarsu lejn ħinijiet l-slots, irridu nassiguraw li nużaw dawk l-slot li mhux qed jiżu użati, kif ukoll naraw li nsibu użu għal dawn l-slots mhux użati. U għandna bżonn ta' trasparenza issa dwar is-servizzi tal-ground handling. Jekk inħarsu lejn dak li fuq u fl-1906 u design hemmhekk ma kienx hemm standards minimi għal kwalità dak iż-żmien, ma kienx hemm standard għat taħriġ Għasab wara għal taħriġ addizzjonali għalhekk kif irridu naħtfu l-opportunitajiet Jina naħseb li ċidu tajdu xi 3000 persuna li għamlu demonstrazzjoni, jek intom ċidu taħt fuq l-opportunitajiet u il-PPE e deċida dan fuq mbazzi ta' maġġoranza, jekk inħarsu lejn dan narġaw naraw dim il komitat u intajbuħ din hija l-opportunità li għandna. Aħna maħniex qed nitkellem fuq xi żieda enormi fil-liberalizzazzjoni aħna qegħdin nħarsu lejn eh, numru minimu ta' ajruporti fl-Ewropa per mezz din is-sistema li nagħtu l-informazzjoni ġusta, ejja ma neżaġerawx. Din hija essenzjali daqs id-direttiva tal-servizzi postali is-suq kien żgħir hemmhekk, in-nies ma kinux daqshekk inkwetati dwar il-kundizzjonijiet soċjali għal pustira, imma hekk is-suq qed jikber f'daqqa waħda n-nies huma imħasba Għalhekk għandna bżonn ta' trattament ġust. Irridu morru lura u il-Kumitat naslu għal soluzzjoni raġonevoli, kundizzjonijiet ta' ħidma aħjar għal kulħadd u il-kellim telef il-mikrofonu. Grazzi. Naddi l-kelma għal żewġ minuti is-Sur Sassoli. Iva, grazzi, Sur President. Illum l-Ewropa għandha traffiku importanti għal dak li huwa traffiku tal-ajru madwar id-dinja. Għada l-affarijiet ħajinbidlu u mbagħad eh, pitada La situazzjoni ħad tkun għar ċertament għaliex ir-regoli tagħna, l-istrutturi tagħna mhux se jkunu f'kundizzjoni li ikunu tajbin. Issa t-tekst ħan votaw għada mem ebda dubju li waslu għal titjib taħt punti di vista differenti. Local rules li l-aeroporti jagħtuhom aktar flessibilità fl-użu tal-slots. B'dan il-mod ikunu nistgħu nigarantixxu użu aħjar tal-kapaċità tal-aeroporti. Issa dwar li kummerċar sekondarju ta' slot sabiex inkunu nistgħu nigarantixxu użu aħjar tal-kapaċità tal-aeroporti. Kif ukoll minnaħa l-oħra? Is-sitwazzjoni ta' dan it-tekst ipoġġina fil-kondizjoni li nkunu nistgħu naffaċċaw taħt ċertu aspetti b'mod aktar seren il-ġejjini tagħna. Iżda jiena nixtieq nenfasizza li aħna kellna bżonn li kieku kellna Eh, aktar kuraċ li nipruvaw nimbottaw sabiex ikkonna regoli aktar sinifikattivi li jippermettulna nifacċaw il-kwistjoni ta' l-użu tajjeb tal-kapacità tal-aeroporti mod aktar stret. Et nirreferi għal regola use it or lose it. Il-istoria ta' dan regolament jurina li sabiex nżommu ma' żminijiet u hemm bżonn ta' reviżjoni kull 8 jew 10 snin u sa dik id-data is-sitwazzjoni tat traffiku tal-ajru ħassibna sitwazzjoni diffiċli aktar minn tal-lum u jiena nittama li ninsabu f'biżejjed ħin sabiex inkunu nistgħu nsolvu s-sitwazzjoni li kieku kellna aktar kuraġġ illum dak kien ifisser inkunu nistgħu nieħdu żewġ passi l qudiem Iġviri li l-min ħajġi warajna natuħom eh, raġunijiet aktar razzjonali. Punt tatlu aktar sot minn fejn kunu saw nkomplu mixin u qoddim. Dan il-tekst, f'dan il-tekst għet nihdu biss pass wieħed il-qoddim. Iva wa rizultat tajjeb, imma mhuwiex l-aħjar riżultat possibbli. Huwa tekst tajjeb, iva, iza mhux l-aħjar tekst li setaj jkun konna, grazzi. Tiene un minuto para su intervenzione. Davide, grazzi, issa nad il-kelma l-Sinjura Meissner għal minuta. Grazzi, Sur President. Iva, fil-fat kienaw dibattitu għal mux ħazina u ekku kemmili hekk fil-parlament rar rajt din it-tip ta' attività ta' lobbyists u eh, vizitaturi, ecc. Għalek, isek trid eh, toħodha toħoda ħaġa ovvja li dan il-pakket, din proposta tal-pakket tal-aeroporti kienem biex imbotta eh, Single European Sky kif ukoll ħejje tri għal dan u jtejjeb l-affarijiet. Iza, ovvjament l-ideja hija jekk dawn u miex il-proposti it-tajba fuq it tnaqqis tal-istorbju intqal li ma tistax eh, tqabbel il-flus il ma s-saxħa, iżda Jekk ikunu nistaw namlu dan, irridu naraw biss li l-aeroporti jaħdmu, dan mhux approċċ blanċjat, aħna rridu nassiguraw li l-aeroporti jkunu jistgħu jaħdmu, l-pajjiżi jistgħu jaħdmu, l-ħaddiema jistgħu jaħdmu. Issa dwar e, servizzi tal-ground handling nara bħal sur grosh. Il-liberalizzazzjoni ma kinitx problema qabel iż-żur żurigu bit-tnejn jaħdem tajjeb fil wat li pojzi oħra wkoll jaħdmu tajjeb, ġviri miex l-ammont tal-servizzi tal-ground handling iżda dwar il-komunikazzjoni ta' standards ta' servizzi tal-taħriġ, eċetera, hekk maħniex eh, qed nagħmlu dak kollu li nistaw. Issa ngħaddi l-kelma l-minuta lis sinjura Isabel Duran. Grazzi ħafna, Sur President. Mela biex intejbu l-aċċessibilità u l-kwalità tal-ajruporti, hija ħidma leġittima. Iżda il-tniġis tal-sorbju l-effetti fuq is-saħħa din mhijiex biss sempliċement kwistjoni tal innis li qed ikunu skomodati, imma hija kwistjoni ġenwina tas-saħħa. U dan verament jagħmilek il-ħsarja, Sara. Irridu nżommu f'moħħna il-livelli tal-WHO għax jekk le ma nkunux qed nagħmlu l-affarijiet mod bilanċat li tipprova timponi kollox fuq l-istess mod fuq l-operaturi kollha, aħna mhux hekk qed nagħmlu Aħna qed nippruvaw nevitaw eh, li l-Kummissjoni tħarba dak li l-awtoritajiet lokali eh, batew biex waqfu. Issa jekk aħna nimxu minn żewġ operaturi għal li ma nafx ħan xankun qed inbidlu. Il-liberalizzazzjoni ħatamla aktar kompetittiva mela uruna l-profit ta' dan li ħajkun hemm servizzi aktar kompetittivi. U jiena nittama li l-plenarja ħat irrifjuta dan. Mela nabdi l-kelma għal minuta wkoll lis-sur Tosas. Il-tendenzi monopolistiċi li jiddominaw il-servizzi tal-ground handling tal-Unjoni jizidu il-prezzijiet tal-biljetti, tal-tariffi, tal-prodotti u jnaqsu il-rotot dan waslu il-ħidma aktar intensiva kif ukoll innaqsu l-istipendji tal-ekwipaġġ kif ukoll tas servizzi mal naħar il-ground handling. Dawn ikissru ir-relazzjonijiet ta' xogħol. Fil-Greċja il-grupp tal iġea li monopolizzat, il-monopolizzat is-suq wara li eh, spiċċat l-Olimpik għaddit 320 persuna l-Gold Air li illum hija l-kumpanija l-ektar importanti tas settur qed naqsilhom il-pagi tagħhom u naqsitilhom ukoll il-kwalità tax-xogħol. Dan jagħmilha diffiċli wkoll li jkun hemm is-sigurtà neċessarja għat-trasport l ajru Għalek il-ħaddima qegħdin jipproponu soluzzjonijiet tagħhom għal drittijiet sħaħ tal-ħaddima għal biljetti li huma aċċessibbli minn kulħadd. Grazzi. Intervenzjoni. Grazie, signor Presidente. Signorías. Grazie, Sur President. Signori, il Kumitat identifikat element ta' importanza kbira dwar lotja ta' servizzi, ġbiri il-kwalità. Jo inkella, il-perċezzjoni li għandu il passagġiri u għalli ħaġa importanti aħna naħsbu li jekk intejbu l-kwalità tas-servizz hija xi ħaġa importanti immens. L-ewwel net aħna rridu ntejbu l-użu tal-kapaċitajiet tal-ajruporti għat tip tal-assinjazzjoni tal eh, dawn il-faxix orarju. Kif ukoll li ntejbu is-sitwazzjoni għal dak li huwa distorbju fiż-żoni ta' viċin dan kemm għal perspettiva ta' ambjent kif ukoll kwalità tal-ħajja tal-persuni. Irridu ntejbu fl-aħħar net eh, il eh, tħaddim ta' servizzi tal-ground handling. Din hija importanti ħafna għal perċezzjoni tal-utent. Għalhekk emmin et jgħajt li għanna nirrifjutaw din il-proposta. Il-rapporter Is-sur Zazada għandu raġuni li tlob aktar ħin għal kumitat ta' trasport ikunu jistaw jisibu soluzzjoni soddisfaċenti u bilanċjata tal partijiet kollha. Dak li m'għandux sens u li npoġġu friskju l-integrità għal interessi li iva huma leġittimi imma mhumiex tal-interess ġenerali li jrid imexxi il-ħidma tal-Kamra tagħna. Minn perspettiva ta' koerenza politika, il-grupp tal-PPE ma jridx ikun kontra il-ftuħ lejn il-kompetitività Din ma tmurx kontra l-interessi tal-ħaddiema, għalek mi ma nistax ma nistax nkunu ma nistawx li, li naħdmu b'tali mod li nitolbu li xejn ma jinbidel sabiex jinbidel kollox. Mela ngħaddi l-kelma għal żewġ minuti lis sinjura Pervanx Per Beres. Grazzi, Sur President. Fil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u tal-Impjiegi aħna ħarisna lejn din il-proposta tajna ħafna attenzjoni u dak li laqatna huwa li bħalissa għadej minn din il-kriżi qed naraw il-liberalizzazzjoni il liberalizzazzjoni kullimkien li qed tkisser setturi sħaħ tal-ekonomija Ewropea. Il-Kummissjoni għal darboħra f'dan is-sitwazzjoni qed tiġi bi proposta għal liberalizzazzjoni bilan li s-servizz li jkun qed jingħata għaċ-ċittadini għal konsumaturi jkun imtejjeb għaliex inkunu qegħdin naqsu l-prezzijiet. E nkru franki hawnhekk. Jekk inħares lejn is-servizzi tal-ground handling, aħna maħniex konvinti li dan ifisser progress Aħna edin nitolbu, aħna fil-fat rġajna proponejna dawn l-emendi, għana nistaqsu jekk il-proposta il sabiex nirrifjutaw eh, din il-proposta eh, u din tista' terġa' tippreżent tiġi preżentata qudiem il-kumitat. Aħna mill-kumitat ippreżentajna xi emendi għal ċertu affarijiet li naħsbuhom li huma kruċjali l-ewwel it trasferiment ta' drittijiet tal-ħaddiema. Meta qed nitkellmu dwar it-trasferiment jew inkella it-telf ta' impjiegi, telf ta' liċenzji jew modifika tas-servizz. Jekk il-fornitur tas-servizz jinbidel, dawk li huma impjegati fis-servizzi tal-ground handling hemmhekk iridu jassiguraw li id-drittijiet tagħhom huma eh, parti mm, mis-sistema. Aħna rridu nuru flessibilità u din hija parti minn dak li qed naħarsu le u di b'din il-mod ikunu nistgħu nkunu konsistenti u aħna nemnu li fil-fatt hekk Dwar il-sigurtà u s-saħħa fil-xogħol, il tnaqqis tal-pagi, eccetera, aħna nħossu li l-proposta tal-Kummissjoni kif tinsab d-dimna sur Kommissarju, ħadd wassal għal Situazzjoni li tispiċċa għar il-kondizjonijiet ta' dawn il-persuni li edin jaħdmu f'dawn l-aeroporti, situazzjoni tagħhom ħadd tispiċċa għar. Mela ngħaddi l-kelma għal minuta lis sinjura Safizar Tumaxt. Grazie ħafna, Sur President, kollegi, Kommissarju, nasab li ovvjament huwa li żiet importanti li kollok trasport tal-ajru tal-ajru li jgarantixxi il-trasport tal-passiġġiera u tal-freight li żiet effiċenti iżda m'għandniex indaħħlu l-operaturi żgħar f'sitwazzjoni ħażina. Fir-rigward tal-rapport dwar l-islots, l-ewwel ġi l-ewwel ġi appoġġjat mill eh, ġi appoġġjat sa 83 jiena nixtieq nappoġġa li l-islat huma awtomatiċi bħalissa iżda l-passiġġiera tibatu li żjed iżda jridu nieħdu konsiderazzjoni l-partit kollha. Pereżempju għandna 21 ġemat fil-xitwa fejn il-kumpanija trid iżżomm il il-vetturi tal-ajru waqt li dawna jintużaw biss 18 il-ġurnata, iżda ma jintużawx li kolla kollha x'mhumiex konsekuttivi, iżda l-kumpaniji iżgħar bħalissa jizaw l-aeroplani tagħhom bliżjed effikaċ, bliżjed efficienza u m'għandhomx appoċ, m'għandhomx vetturi oħra. U bekk jiena eh, nappoġġakom biex eh, turi li set regolari ta' fil-gwad ta' direttiva tal-islots. Il-kellim li minn sikjoġbok. Grazzi ħafna. Importanti hawnhekk huwa dak li jistennew il-passiġġiera fil-gwad ta' servizzi ta' ground handling. Jistennew illi il-bagali jaslu fil-meta għandhom jaslu, jistennaw illi jikunem il-xob fuq l-aeroplani, iżda ma jimportom xek jikunem zewġ kumpaniji jew tlieta. Il-situazzjoni kurrenti tik il-flessibilità, irrid ikollok almenu tnejn, dan għaj il-liberalizzazzjoni jista' jkollok tlieta jew ħamsa. L-aeroporti fl-Europa qed jiżaw dawn l-opportunitajiet kollha. U għaw aeroporti li għandhom żewġ kumpaniji u oħrajn li għandhom iżjed. Jekk ikollok tnejn ma jfissirx li servizzi mhux qed jaħdmu tajjeb. Għandna Vienna pereżempju għandek eh, żewġ persuni li qed joffru l-servizzi fl-art iżda għandek il-99.6 eh, fil-mija puntwalità. Eh, F'ajruporti oħra għandek persuni oħra li jiprov dan servizzi iżda ma jfissirx l-efficienza. Dan ma jfissirx iżjed kwalità. X'naħseb jiena bil-regolamenti attwali nistaw dan ma jfissirx il-liberalizzazzjoni ma nix nisforzaw il-liberalizzazzjoni jista' jkollna tlieta jew erba' eh, fornituri aħna għanna regola tajba taħdem tinħadem sew u bekk għanna naqblu mal-proposta minn din il dan il-parlament għanna nirrifutaw il-proposta il mill-komissjoni. U bekk nitolbu il-komissjoni biex tirtira il-proposta tagħha wara l-vot. Grazzi ħafna. Żewġ minuti l-Onorevoli Steinbeck. Iva, nishtiqu ikonna ekonomija Ewropea li eh, tkun ta' suċess dan jfisser li kollok il-ħaddiema li huma mħarġin sew u eh, mħalsa sew. Jekk tħarż lejn l-informazzjoni li qed tmur lejn l-unions, li ksibna mill unjoni l-unjoni fil-gwar tal- tal-liberalizzazzjoni jiena nisab disappuntat għaw dan il-periklu, aħna rajna għal-persuni. U smajna, u għatma smajna, daqsek, eh, daqsek eh, kritiċi minn, eh, palma smajna minn dawn il-rappresentanti. Kenna nisimawom, ovvjament, il-rappresentanti tal-unions. Mela, jina mandi ebda ideja fil tal-politika tal-liberalizzazzjoni fl-Europa u l-sara saret fl ħar snin. Il-nis qed jibżaw għal xolom, et jibżaw minħabba il-familji tagħhom ma jistawx jitimawhom et jibżaw minħabba s-sigurtà tax-xogħolhom. Ovvjament trid tħares lejn is-suċċess tal-ekonomija kollha kemm hi, iżda trid tħares ukoll lejn sitwazzjoni dawn il-persuni. Eh, ħares lejn eh, il-persuni, ħares lejn dak li ġara kien hemm telf tal-ħlasijiet fil-gwar tal-pagi tal-fil-Ġermanja. tal tal, tal tal tal, ġermanja u anki l-ground handles kienu qed iħallsu inqas. F'pajjiżi fejn għandek iżjed liberalizzazzjoni fl-Ewropa, il-sitwazzjoni hija ħafna qar, għandna bżonn ta' xogħol tajjeb, għandna bżonn ta' kompetizzjoni bejn l-ajruporti, iżda għandna bżonn il-kwalità. Kwalità illi taqa' fuq eh, l-ispall l-ispall tal-ħaddiema fil-Komitat tal-Impigi, iprofajna ntejbu l-affarijiet, irnexxinna f'xi affarijiet ma maħniex sodisfatti fil-grupp tagħna. Irridu processjoni, irridu ma rridux is-social dumping u rridu t-taħriġ so. Grazzi ħafna għal minuta u nofs għal Jim Higgins jekk jogħġbok. President, l-ewwel net nisħaq fuq l-importanza ta' dan ir-rapport minħabba għal firgwat ta' servizzi tal-ground handling fil-industrija tal-kumpaniji tal-ajru. Nishtiq nisħaq u kol fuq l-importanza fuq il-servizzi tal-ground handling u illi nivvotaw biex nibbatu dan il-rapport għal komitat ta' trasport. Dan il-rapport jizgura kompetizjoni kullimkien fl-Europa u anki l-kwalità l linji tal-ajru u għal passiġġiera Hawnhekk maħniex qed nitkellmu biss dwar liberalizzazzjoni ta' servizzi um, tal-ground handling, qed nitkellmu kol dwar l-istandards minimi tal-kwalità għal ċittadini Ewropej fil-gwar tal-kontrolli u l-kura tal-bagalji. Maħniex ukoll qed nitkellmu dwar il-liberalizzazzjoni miftuħa għax qed insemma hawnhekk biss tliet um, kumpaniji li provu fornituri ta' servizzi minn flok it-tnejn. Et nitkellmu dwar it-taħriġ ukoll u l-protezzjoni għal kondizzjoni ta' xogħol. Kondizjoni ta' xogħol. U fl-aħħar, nixtieq nirringrazzja ir-relatur għax xogħol għal ħafna xogħol li għamel u nixtieq li għada tivvotaw li nibatu il dan ir-rapport qudiem il-Kumitat tat-Trasport. Grazzi ħafna. Grazzi Jim, issa l-minuta u nofs l-Onorevoli Zivrawski. Librawski. Grazzi ħafna. Kommissarju, jiena naf illi kellek l-intenzjoni tiegħek kienet tajba iżda iżda tafu li l-infern il-passaċ għall-infernu għazgur li permezz tal-intenzjoniet tajba. Tikseb dakol um, l-għaniet tana billi zit il-kompetizjoni bejn l-operaturi, iżda minn tixet tiħu konsiderazzjoni l-kondizjoniet speċjali f'dan il-settur. Dawna jfissru li jekk insegu il-proposta ta'kom eh, dina se tkun kontraproduttiva naħseb li għana nżommu f'moħħna il jekk operatur ikollu sem iżgħar fis-suq dan ifisser li l-kompetizzjoni se bati u jkonna iżjed slots vojta. Dan ifisser li l-persuni li qed jiġu impjegati jaħdmu inqas u għalhekk l-effettività tax-xogħol jitnaqqas. Bek ma nafx kif ixtaq taħdem fuq dan, forsi eh, tnaqqas il-pagi. Iżżid il-numru tal-operaturi ma jfissirx li jett iżid l-effettività għax m'hemm xejn eh, xi żid hawnhekk meta nitkellmu dwar l-operaturi. Xi kultant ma jkunx hemm il-kapaċità biex l-operaturi jaħdmu jaħdmu jiena għajt ma' demonstraturi llum jixtiequ li dan il-proġett jerġa' jimur lura qudiem il-Kummissjoni Ewropea beket qed nappella l-kollegi tiegħi u li Sur Higgins, li Sur Grosh naħseb li għanna nivotaw għada u għanna nibatu dan rapport lura lejn il-Komissjoni Ewropea. Il-Komissjoni mbagħad terġa' tikkonsidra dan rapport u tikkonsidra proġett biex tieħu konsiderazzjoni jieħu konsiderazzjoni drittijiet u l-obbligi ta' kulħadd. Grazzi ħafna. Il-kollega il Limis. President Komissarju, Signori, nishtuq imwarbu l-emozzjoni għawnek, inħarsu lejn din il-kwistjoni brapproċ pragmatiku. Għat qabel leġislazzjoni mill-Unjoni Ewropea kienet neċessarja b'dan il-frigwant tal-żewġ jew tlejn laza bejn tejn u tlejn jew tlejn kumpanija, illum qed inħarsu lejn liberalizzazzjoni tal-servizzi ta' ground handling. Illum il-ġurnata jista' jkollna iżjed minn żewġ eh, fornituri ta' servizzi u ħafna ma jagħmlu hekk u ħafna ma jagħmlux hekk għal raġunijiet tajbin ħafna minħabba il-ċirkostanzi lokali, per eżempju. Il-mod kif l-istrutturi tal- tal-aeroporti huma infaslin forsi m'għandhomx bżonn jista' jkun hemm jista' jkun hemm it-teddida li l-ajruporti Ewropej spiċċaw ehm, falluti għax eh, ma jkollhomx għandhom son tliet fornituri minn flok tnejn naħseb li għandna problema hawnhekk. Għandna nipprovaw neħilsu mill-taxxa tal-ajruporti fil-Ġermanja. Ovvjament memx servizzi tal-ground handling li jiz ma jisaw xittiebu, iżda għanna u koll bżon taħriċ aħjar, standards aħjar, ma jkonnix jkonna pagi tajbin. Jek joġbok, ivvotaw favur il-proposta tal-Komitat tal-Trasport għada. Grazie ħafna, kollega. Mela, uh, skużani, iżda naħseb li inti diġa tkellimtu ma nix bizziet ħin u bekk l-onorevoli tikaw jgħax bokazax minuti. Sur komissarju? Grazie ħafna jiena għandi ngħid li jiena ferħana ħafna bil-bdan ir-regolament fil-gwad ta' tnaqis tal-ħsejjes madwar l-ajruporti fil tas Mela fuq l-istorbi jiena naħseb li għandu jkollna bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija meta jkun hemm ċertu restrizzjonijiet. Issa fuq l-għajnun l-ground handling din hija xi ħaġa li għandha tittejjeb biex intejbu l-kapaċità komunitarja kif ukoll biex ikollna aktar kompetenza aħna irridu insaħħu l-kompetenza biex inżommu l-kompetitività tagħna iżda l-liberalizzazzjoni tas-suq mhix xi ħaġa li trid issir għad-detriment tal-ħaddiema rridu nassiguraw ruħna li il-ħaddiema jkollhom livell ta' protezzjoni soċjali korrespondenti anke jekk dawn huma subcontracted. Iva, namnu li jem ċert, jekk ikun hemm problemi jew ksur ta' regoli, Emmek nemnu li għandu jkun hemm sospensjoni u inkella tneħħija tal-liċenzja. Sakemm is-sitwazzjoni mhix normali. Hemm bżonn ukoll li jkun hemm eh, livelli minimi ta' professjonalità. Sa dan sabiex ikonna livell ta' kwalità għolja. Aħna nemnu li permezz ta' dan ikunu nistgħu ntejbu il-funzjonament tal-ajruporti. Grazzi. Tiene la palabra ahora por un minuto y medio el señor. Issa nadil kelma l-minuta u nofs is-sur Erik Banki. Eh, Grazie ħafna, Sir President, Signori. Dawk li kelmu qabli, tkellmu dwar diversi kwistjonijiet jiena nitkellem dwar l-introduzzjoni fuq il- il-restrizzjonijiet fil rigward tal-sejjes eh, fl-aeroporti. Importanti li nirregolaw din il-kwistjoni għaddar boħra l-aħħar l-aħħar darba li għamina hekk sar fl-2002 u minn dak iż-żmien rajna numru ta' diversi studji li juraw li ippruvaw li hemm eh, hemm teddida għas-saħħa f'dan rigward eh, studju li riċenti wera illi dawk li jgħixu madwar l-aeroporti eh, jitilfu eh, miljon sena ta' ħajja minħabba il-sejjes u jitilfu l-udit tagħhom jew ibatu minn xi ħsara li saħħa tagħhom Mux għax jażlu li jagħmlu hekk ma jazlux illi jajxu ħdejn aeroport, ġili l-aeroport eh, imbena ħdejhom. Għanna 3 miljon ċittadin illi jajx eh, ħdej xi aeroport u illi ibati ibatu minn eh, tniġġis tal mill-ħsejjes iżjed minn 50 deċibelli u għalhekk importanti li nirregolaw din il-kwestjoni. Grazzi ħafna. Mela ħajkonna nal u id-dibattitu bl-intervent ta' l-onorevoli de Vera kaħna ma rajniex qabel għalek bid-dinna il-lista imma muxet qed nara, muxet qed għaw edha. Qed nitkellem fuq is-Sinjura Christine de Vejrak. Mishaw? Mela għanna lista verament twila ta' kollegi li jixtiequ jintervjenu fil-punt li messi ġviri fil-punt tal-catch the eye. Tajjeb wis, mela naddi l-kelma li sinjura Colleen Langen. Non kollegen. President, kollegi. Merba. Lil-fatt li l-Komissjoni ħarset lejn il-kompetenza fir rigward tal-limiti, restrizzjonijiet fuq l-operaturi uh, Fuq it-titjiriet bil-lejl, dana mandu jasa ma' sussidjarieta fil rigward tal-prohibizjonijiet, dawna jistaw jieġu imwaqfa mill-autoritajiet nazjonali u mill-rati. Hemm ukoll il-bilanċ tal-interessi bejn l-operaturi u l- l-aeroporti u fil-rigward ta' tinġis tal-min sejjes għanna namlu iżjed minnek għanna naqsu. Dan it-tinġis basta ma' ma jindaħax fil rigward ta' kapacità tal-aeroporti approċċ unilaterali mhux se jkun aċċettat. L-Onorevoli Temke, kjerġba. Grazie ħafna jiena nixti nirreferi għal rapport illi jaħdem fuq il-servizzi ta' ground handling. Naħseb illi dan il-rapport kien liżjed kontroversjali fil-dibattitu fil tagħna jidher illi jekk niftħu dan is-suq dan se jkun ta' benefiċċju għal passiġġiera iżda il-mistoqsija tisponta u hija waħda fundamentali jekk dan għal fil-fatt il-każ. Li ziet importanti hawnhekk huwa li niżguraw is-sigurezza tal-passiġġiera tat-titjiriet għandna nkunu żguri illi iżjed kompetizzjoni ma tfissirx inqas kwalità u inqas sigurezza u bekk nixtieq insaqsi jekk is-sur rapporter daħal kollox fir rapport biex jiżgura li s-sigurezza ġiet garantita. Is-sur Jim Nicholson jekk Grazzi ħafna, President, żewġ punti. L-ewwel net l-importanza li l-slots eh, huma marbutin mal-ħab, mal ajruport ħab dan huwa importanti ħafna għal rabtit tagħna fir tal- tal- tal-kummerċ tagħna u biex niżguraw li l-ekonomija ma tiġix affettwata. U l-punt liħor huwa l-kwistjoni tal-ħsejjes. tal tal ħsejjes il-direttiva tal-2002 li tatna kategorija eh, partikolari għal aeroporti ma tkoprix l-aeroporti fejn għana inqas minn 50.000 eh, passiġġiera. U dan se tkun ta' pis għal Belfast eh, tal-Levant jekk ma nix kontrolli hawnhekk nixtieq insaqsir kummissjoni il-inqata l-mikrofonu. L-Onorevole Ferreira, kħeġbak. Grazie ħafna, President. Servizzi għal ground handling huma eżempju tal-konsekwenzi tal-liberalizzazzjoni, il-sensi, il-pagi baxxi, xogħol mhux sigur, temporanju inqas ħiliet u inqas kwalifiki. U bekk il-kwalità dejjem tonqos il-miraklu tal-liberalizzazzjoni hawnhekk il-Kummissjoni għandha tkun taf dwar dan kollu. X'qed tagħmel biex tikkoreġija? Għanna se jkollna iżjed liberalizzazzjoni iżjed tal-istess ħaġa. U kulħadd qed ibati. il, il limiti għal nis li jishtiqu jkonna iżjed u dejjem iżjed flus il-passiġira tibatu. Il-ħaddima tiddependu mi xoll. Jekk inħarsu lejn il- il-menx mikrofonu. Il-Honorable Andrew Bronsik kjoġbak. E Fil-prinċipi inkontra l-leġislazzjoni kollha tal-Unjoni Ewropea, iżda sabiex l-affarijiet ikunu ugwali nippreferi li l-leġislazzjoni tkun direttiva u mhux regolament. Minħabba direttiva tal-ground handling, direttiva tal-ground handling tal-1996 kien diġa ħażina biżejjed wasla tal-kontratti li kienu osra u finqas ħaddiema u anke fit-tnaqis fil-pagi. Jekk noħorġu, jekk naċċettaw din il-leġislazzjoni ġdida jkun hemm iktar liberalizzazzjoni. Il-ħaddiema involuti huma dawk li jieħdu ħsieb il-sigurtà tal-passiġġieri u il-kontroll tal-bagali fost oħrajn. Dan ifisser li ħajkun hemm inqas sigurtà jkun hemm inqas ħaddiema. Liberalizzazzjoni f'dan is-settur tfisser illi ħajkun hemm qar, kondizzjonijiet li huma qar, inqas sigurtà u servizz illi jkun qar. Grazzi ħafna Bronze issa Essur Nikolescu. Grazzi ħafna, Sur President jina kontent illi qed inħarsu mill-rib lejn l-aeroporti b'mod partikolari lejn is-servizzi tal-ground handling dak kien dibattitu verament interessanti tajb u billi għanna l-komissarju għamana nixen nitkellem dwar regola li jitkellmu dwar l-lajnuna minna tal-istat tal-aeroporti. Għalix jekk ikollok servizz tajjeb li kun eh, għetinata mill-aeroporti, rridu l-ewwel naraw x'qed jingħata bħalissa u bħalissa servizz mhuwiex suffiċenti għal passiġġieri. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-aeroport fi Rumanija għaliex il-futur ta' dan mhuwiex ċertu irdu naraw x'għajġri fihom. Grazzi sur il-kelem li jmiss, eh, sur Katenbach, grazzi sur Grazie sur Presidente, ta' tiftu ċelebrajna l-20 anniversarju tal-su intern. Dan ġab diversi, dan ġab tidjib għal ma tal-Unjoni, għal ħadima fl-Unjoni Ewropea. Iżda irristaw nkopru nimxu l-qoddim din id-direttiva tal-ground handling manda l-ebda punt pozittiv mill l-istana rajjena. Aħna rridu li kunem titjib għal ħaddiema. U ma nasibx illi qed jirna xina namlu dan għaz eh, biex xoll li prezentajna l-lum. Naħseb illi l-wage dumping it-naqis fil-pagi se jkun riżultat ta' dan kollu u dan ħajwassal għal eh, iktar zvantaġġi soċjali fil ġejjini Ma nista l-abda titjib hawnhekk għal passiġġieri għal konsumaturi Ewropej u anke għal ħaddimi Ewropej għaliex dan kolħaj ħajwassal għal ħaddiema li huma inqas imħarġa. U wara kollox dan ħajwassal għal inqas sigurtà għal passiġġiera ma nistax nifhem x'ru l-vantaġġi lanqas għal min għandu il għal min eh, iħaddem lanqas. Il-kelim il-kelima li jmiss. is President, Komissarju, nistaw nqogħdu nitkellmu dwar il-decibels, però l-effett li l-effett tal-ħsejjes fuq in-nies huma diretti, huma effetti diretti. Hemm effetti negattivi fuq dawn in-nies u n-nies li huma involuti huma huma dawk in-nies li għandna għandhom ikunu involuti iktar f'din il-kwistjoni. Irridu naraw x'inhu l-opinjoni tan-nies dawk li jaħdmu dawk li jgħixu eh, fl-akwati tal-ajruporti. Huwa biss b'dan il-mod li nistgħu rridu ninvestigaw ukoll l-aeroport infushom b'dan il-mod biss nistgħu ikollna soluzzjonijiet u deċiżjonijiet li jkunu adegwati apposta għal dak l-aeroport partikolari. Nkellem li miss. Is-sinjura Sidik Emmajn. Mikrofonu għal-kellima. Diħat kull ħar kellima għal-keċ tijaj. U għacċar illi l-sfidi li qed naffaċċaw fil europej tal-Unjoni Ewropea huma sfidi rridu naffaċċawhom, però din il-proposta għaż servizzi tal-ground handling naħseb illi huma mumiex tajbin bizzejt u għalek għan nirreġetom kif l-istess kif għal eh, il-grupp tal-SND. L-esperienza tijana tal-passat urina kemm il-proċess tal liberalizzazzjoni wassal għal tnaqis fil-pagi. Il-kompetitività tal-kumpaniji tal-ajru Ewropej u l-aeroporti Ewropej mandomx jiġu qabel ehm, il-protezzjoni soċjali aħna illa nsaqsu għal dialogu soċjali imtejjeb fuq livell Ewropew. Iżda qatma eh, il-qajtu tal-batana, nixtieq nsaqsi lill-Kummissarju Mela, irnexxina nikkonkludu l-lista twila ta' interventi u eh, tkellmu 44 persuna. fid-dibattitu kollu ovvjament u eh, catch the eye, eccetera, u importanti li niftakru il-proċeduri kif jaħdmu għax inkella ma jirnexxinix nikkonkludu fil-ħinijiet li konna sa għaddu l-kelma l viċi President tal-Kummissjoni, Sur Kallas, sabiex jagħti reazzjoni tiegħu għal dawn l-interventi tant differenti li saru llum. Grazzi. Mr. President. Sur President, eh, onorevoli membri, Kien hemm daqstant kummenti interessanti u kontribuzzjonijiet u jiena fil-fatt nirringrazzjakom il-koll għal dan id-dibattitu eh, animat ħafna. Huwa diffiċli dikkumenta u twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet kollha dwar kummenti kollha. Jiena kelli l-opportunità li taqma' l-kollegi tiegħi tal mal-kollegi tiegħi tal-Kumitat tat Transport u dawn ukoll ipparteċipaw. Nistaw komplu li l-taqaw li diskutu dawn il kustanijiet jek tixtiqu tagħmlu dan, jek tixtiqu intom illi din id-diskussjoni titkompla. Din hija l-proposta hi waħda mhix waħda bombastika, l pakket kollu kollu kemm huwa wieħed eh, modest biex ngħidu hekk. mhuwiex qed jipprova jsolvi l-problema tal-kompetitività tal-aeroporti Ewropej. Intom diġà rajtu kuljum taraw kif diġà kuljum taraw kif il-mappep tal-aeroporti u tal-inni tal-ajri Ewropej ħa dejjem jiġu mafusa iktar u iktar u rridu nsibu soluzzjoni għal dawn kollu. Jina bdejta minn negozjati minn laqa waħda ma' rappresentanti ta' trade unions u daw b'xi mod jew ieħor ħadu l-impressjoni ta' kif tista' tkun proposta bilanċjata. U għalu li hemm ħaf iktar u hemm ħafna iktar dispożizzjonijiet f'dan f'din il-proposta u jiena lek konvint li dinja proposta verament ibbilanċjat. Kien hemm ħafna nies illi saqsew xini verament il-liberalizzazzjoni, ħa dilkom x'inhi eżattament il-liberalizzazzjoni. Din tista' tmur iktar li lin mill per eżempju il runway slots tal-aeroport ta' Frankfurt, ma tistawx timmaġinaw li dejat tajbin illi jistaw joħorġu minn nies minn eh, setturi differenti. U għalek jiena ċert illi u konvint li din hija proposta zaħira modesta. Minix qed nagħmel lobbying sabiex jgħaddi dan il-pakket, din id-deċiżjoni tagħkom, deċiżjoni tieħdu għada. Hija deċiżjoni politika u iżda tridu tieħdu konsiderazzjoni li dan il-pakket huwa wieħed sieħ ma tistgħux iżommu elementi minnhom u tarmu elementi oħrajn. Din hija deċiżjoni politika u jekk din ma taddix, ma taddix m'hemmx tagħmel. Hemm diversi elementi iżda li semmew f'din id-diskussjoni li nixtieq li nwiġibu b'mod iktar dettaljat, però x'aktarx għandi limitu fuq il-ħin. Però nixtieq biss ngħid li xħat semma il- li namlu operazzjoni li ikolna jew operaw titjiri ta' filaxija eh, ta' matul il-lejl, ma nafx minn fejn ġibtuha din l-idea. Nis nistaw inkomplu ntejbu l-affarijiet, per eżempju, nistaw, per eżempju, inkomplu nizaw teknoloġiji iktar avvanzati, sabiex inkomplu ntejbu situazzjoni nizaw Cezar, eżempju, pero l-autoritajiet ħadu deċizjoni illi komplu jtejbu l-aeroport taħħom mezzi oħrajn, benzi iktar gradwali. Li nistanejtu nistennew u naraw xħaj jiġri għada, xċiċizjoni ħatijħdu, u jekk dan il-pakket ma jħux, jew ma jksibx Eh, appoċ politiku għana sempliċement nieduh lura. Dek huwa ċar ovvja. Grazzi ħafna sur Viċi President. Issa ngħaddu għat-tret. Naddu l-kelma li tlet rapporters u ma nasibx li ħatkun xi ħaġa ħażina li minħabba il-fatt li d-dibattu tant kien wieħed imqan għallin nkunu iżjed ġenerużi bil-ħin li rapporters u nagħtuhom ftit iżjed ħin t titkellmu fuq iżjed minn 40 intervent hawnhekk. Ġifier iddumux iżejjed imma mhux ħankunu stretti daqs is-soltu għaliex jiena naħseb li l-interventi li għandhom bżonn reazzjoni tagħkom huma ħafna mela l-ewwel net jena għaddu il-kelma lis-sur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 kemmu diffiċli eh, din il-kwestjoni għax fil-fat fil-dibattitu rajna li l-ikbar liberali fil-Kamra hija wieħed konservativ u liberali li kienet jirrappreżenta liberali eh, spiċċa li kien konservattiv fil-fatt u eh, kaut U għalek jina um, kontent li jirnexinna niksbu daqse kompromessi u nittama li wara li dan dokument jinbat l-Komitat ta' Trasport inkunu nisa nifanalizzaw dan il-xol fuq dan il-rapport kienem ħafna kommenti dwan dan il-rapport. Um, Il-kollega tijaj Rebraski uh, eh, diġa telaq mill-kamra eh, argumenta kontra il-dokument. il dokument u semma l-produttività bħala l-ikbar argument. Iżda xinija l-produttività? Il-ħin meta meta il-ħaddim m'għandux laqas ħames minuti biex jieħu tazz ikollu ikonna 100% produttività jekk il-ħaddiema ma jkollhomx ċans jagħmlu eh, ħagħuħra xi tlet ġemat ilu, ilu jiena eh, zort l-aeroport eh, f'Tokyo dan l-aeroport ġi liberalizzat 100% memx eh, mem ebda ostaklu biex l-operaturi jibdaw jifirmaw il-ftejim eh, dwar il-kummerċ dwar l-aeroporti u il-handlers il-ground handlers emmek hemm disa kumpanija emmek jina eh, saqsejtum dwar il-produttività tagħhom. għamlu l-ħaddiema meta jkun hemm il- ma jkunx hemm ħafna xogħol. Il-xeqed jagħmlu il-kumpaniji ta' Ġapponiżi huma magħrufa li jirrispettaw ix-xogħol u kienu sorpriżi bil-mistoqsija tiegħi x'jagħmlu l-ħaddiema jkollhom ftit ħin għalihom, jistgħu jieklu ftit, ehm, jieħdu jistgħu ehm, jistrieħu jew iħarġu ruħhom u bekk mhux se jkollhom it-taħriġ eh, għandhom it-taħriġ il-ħin kollu. dan jiddependi jekk ikollok il-ħin liberu jew le. Dik, dak kienet wieħed mill-punti li żiet importanti fil-diskussjoni. Kull kumpanija tal-ground handling li se jkollu jikseb l-approvazzjoni se jkollu se jkollha tipprova li hija kumpanija sigura u anki eh, tikkonforma mal-regolamenti mal eh, fil-rigward ta' sigurezza. Dawn huma l-punti li jiet importanti f'dan regolament. Issa punt eh, illi se jinteressa s-soċjalisti u l-ħodor u anki l-kollegi tiegħi mill-GUE u anki mill-PPE illi huma interessati fil-aeroport fil ta' Frankfurt. U illi l-lum tennew kemm huma importanti l-kwistjonijiet soċjali eh, fl-interess tal-impjegati biex il-ħaddiema jkunu eh, iħossuhom siguri. M'għandux mikrofonu il-kellim. Is-Sur Roger Sekjaġbok, rapporter ukoll. Le, kollega, ma tistax titkellem inti, is-suruġijas issa. Suruġijas, naddil kelma lilek. Grazie. Grazie, Sur President. Huwa diffiċli li nkunu nistaw inqasru eh, kollox palma ra il-kollega Zazada. Ta' xorta waħda nixtieq nirringrazzja li kollegi kollha għal kontribuzzjonijiet min-naħa tagħhom għal dan id-dibattitu. U nirringrazzja wkoll lill-funzjonarji tal-Kumitat Tran kif ukoll il-kunċil dawk li tawna il-parir politiċi iżda nixtieq nsemmi żewġ affarijiet fuq il-kwistjonijiet li tqajmu. L-ewwel nett, għal dak li huwa ir-riskju li bir-regolament tal-iżlot nispiċċaw nimponu fuq il-kollettività reġjonali. Aħna rajna formulazzjoni ġdida għall-artiklu 13 li prevedi pereżempju l-possibilità għal koordinatur li jirrifjuta il-konferma tal-xirja eh, u l-beħ ta' slots jekk din ħati komprometti il-rabta reġjonali mal-ħabs kbar ta' lajru. U b'dan il-mod ikunu nistaw inħarsu iż-żoni tal-periferija kif ukoll iż-żoni insulari. Issa ħaġa oħra dwar il-kwistjoni tal-bżonn tal-konsekutività ta' serje li tieħu il-terminu ta' regolarità li huwa wiesa' iżejjed U dan allura huwa għal ħarsien ta' ċittadini. Aħna ma rridux naħsbu biss fil-kumpaniji żgħar, liġi hija liġi li tikkunsidra il-kumplessità tal-interessi eh, kollha. U ippermettuli minn din il-perspettiva li propju insemmi din il-perspettiva aħna rajna li kienaw ħafna interessi fid-dibattitu tal-lum tkellimna dwar aeroplani, kif ukoll interessi kbar tal-lobbying, aħna rajna li nbidlu soġġetti li kienu jidru li kienu qegħdin jiddefendu ċertu kategorija jew inkella ma xi funzjoni ideoloġika, dan kollu nbidel. Iżda jina naħseb li dan mandux inessina l-interess ewlieni li aħna għanna, iġifiri li kontemplaw l-interessi differenti, iżda li naġġixxu l-ewwel qabel kollox l interess taċ-ċittadini. Għalhekk jiena nixtieq nistieden lil kulħadd biex jappoġġaw għal dak li huwa dossier ta' slots id-definizzjoni legali ta' slots għaliex naħseb jo verament importanti li r-reġim tal-allokazzjoni Ikollu l-ewwel net il-qafas legali li jenfasizza il-funzjoni tal-utilità pubblika ta' slots infushom. L-aħħar konsiderazzjoni mill-ħati għaj, Sur President, huwa propju fuq dan, u jina nara fil-xol ta' Sur Kallas, ġviri li missejna ċertu kwistjonijiet li huma diffiċli u għamel dan mod kuraġġuż. Hemm bżonn li jkun hemm rispett tal-vot tal-Parlament. Li fil-Kumitat tkellem favur tnejn minn dawn it-tlet fajs li waslunna. Tkun ħaġa gravi, gravi ħafna jekk ikun il-rispett lejn il-Parlament Ewropew jonqos Dan huwa rispett sur kummissarju li jingħata bil-vot ta' fiduċja li inti ġbart f'din il-Kamra stess fil-bidu tal-mandat tal-Kummissjoni tal-Taħt Barroso għandek id-dmir u il-mikrofonu jinqata. Dispjaċini imma użajt ħin kollu li kellek. Mela, nadi l-kelma għal konklużjoni tad dibattitu l-sur Lightfried. Signor Presidente. Uh, Grazzi, President. Kommissarju, Signori. Nasa fil gwarta rapport dwar il-sejjes ma tantx fadal xina. Kondan il-rapport. Nas jina kontent li jider bitċar li kullħat jifem illi il-protezzjoni tal-persuni, il-nis li jgħajxu ħdejn l-aeroporti u r-rotot ħdej li japproċċaw dawn il- dawn l-aeroporti mandomx jintużaw biss għal eh, beneficju ta' kumpaniji. Kummissarju, l politika tijak u il-personi eh, li għajnuk et eh, et imorru kontra il-personi fl-Europa illi xebaw minn dawn il-politiki illi falluna. dan l-approċ daħanna fil-krizi u dan għat jaffetwa il-kwalità ta' xogħol, is-sigurezza, is-saħħa u il-paga xebaw in-nies l-istandards ta' servizzi l-ikbar aeroport fl-Europa se kollu jimponu l-istandards fuq il pija tal-Europa, jiġifieri jekk 3 cm tal-borra jekk ikollhom 30 cm ta' borra jalqu l ajruport jiena ma nistax nifhem. In-nies jiena nara dawn in-nies li eh, vjaġġaw eluf ta' kilometri biex jiġu hawnhekk biex biex jagħmlu dimostrazzjoni illi jiġu mwarbin dawn huma votanti għandhom jinstemaw dana nasab li dana jfisser li għada se naraw li se nivotaw kontra din il-proposta għada. Grazzi ħafna, Sur Van Dalen, talab għal biex jitkellem fuq il-punt tarni, grazzi. Grazzi, President. Kwistjoni personali, għalu um, um, li jena um, eh, nappoġġa il-Komissjoni, il il-Komissarju, jien għandi l-opinjoni tiegħi, nappoġġa il-liberalizzazzjoni. Inti qed li dan huwa ħażin għall-impjegi, dan mhuwiex vera, kellna suċċess kbir. Skipol. Le, din mhix xi ħaġa li għandek issemmija f'dan l-istadju tad-dibattitu? Mela, Il-verità hija li dan kien dibattitu imqanqal, affaxxinanti u jiena naħseb li għandi nirringrazzja b'mod partikolari lil kollegi li kienu preżenti mill-bidu sa l-aħħar. Għaliex din hija verament ta' unur għal din il-Kamra l prezenza ta' uħut minnkom f'dibattitu tant twil u kumpless bħal dan. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kummissarju għal prezenza tiegħu kif ukoll għat-tweġibiet li ta' votazzjoni Mela, għalaqna il-dibattitu konġunt, il-votazzjoni ħassirada f'nofsinhar, issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Jider li il-komissarju ħaj jitlaq, ħajkun hemm bidla fil-kummissjoni hawnhekk. Mela, il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna hija ir-rakkomandazzjoni tas-Sinjura Podimata fuq il-kooperazzjoni msaħħa fil-qafas tal-FTT, il-Financial Transaction Tax dan ukoll huwa suġġett ieħor ta' interess partikolari u għalbih għaw numru eh, kbir mhux ħażin mhux tas soltu ta' kelliema li jixtiequ jikkummentaw fuq dan is-suġġett. Mela ħana għaddi l-kelma li sinjura Podimata. Ani, inti taf li għandek sitt minuti. Użom kif trid inti, użom aħjar mod inti tista' titkellem erba' fil-bidu biex tippreżenta rapport u mbagħad żewġ minuti biex tikkonkludi